So, good afternoon, everybody. I'm sorry about the slight. Warlof of Senar Tajjeb, skużawn nibdow daqxin tard, niskuża ruħi ma' Sinjura Rojtova li kienet hawn fil-ħin, palma naf. Merħba lil kulħadd u anke l-tim qawwi li hawn mill-Kummissjoni. And Mrs. And Mrs. Brinkman is here again, so we spent Signora Brinkman edan u jider li kienet la kienet maħna s-saddisa ta' filaxija l-bira u maħna l-lum jisnat naħdmu ma' DG Enterprise bis. Ma kena eh, offerti fuq standardizzazzjoni mal kunsill li naħseb nistgħu nasluq bil fuq bil fuq u nimxu minn hemm. Issa wara nofsinhar se nitkellmu fuq l-armonizzazzjoni u pakketti ta' armonizzazzjoni fuq ħafna kwistjoni differenti li la taħdem fuqhom is-Sinjura Rojtova. Dalwaqt tispjega ħomna. Nixtieq. Eh, nsemmi wkoll lill membru li rtira mill kummissjoni iżda ma tant huwa entużjast fuq din il-proposta li issa dedikanna fin tmilħin tiegħu tal-irtirar u flok qiegħed fejn il bahar ġijawnek hawnhekk biex jaħdem magħna. Issa nibdew l sinjura Rojtovan nadil l-mikrofonu u nerġa' nirringrazzja lill-kollega tal-xogħol tiegħu anke f'dan il-kumitat. Naddi l kelma dal-waqt l rapporter Sinjura Rojtova, Mbagħad għandna l-shadow rapporters u dawk li jitkellmu f'isimhom il-Sinjura Gebhardt għed t-tkellem fissem il-Sinjura Xaldemose, mbatt il-Sinjura Bols, il-Sinjura Rule, edawn. Ija il-kampjon ta' Shadow Rapporters ta' kull zmin, naħseb, nafx kemm huwa titlu li tassaw tixtieq. Signora l-Onorevoli Gustafsson, jena l-Acting Shadow għal l-Onorevoli Fox. Nibdow l ewel bis Signora Rojtova biex tippreżentanna l-pakket ta' abbozz ta' rapporti. Jekk jogħġbok. Grazzi, President. Issa, qegħdin nibatu dawn ir rapporti fuq l-pakket ta' armonizzazzjoni. Huwa pass kbir il qudiem biex nilħqu l għanijiet tal-pakket tal-prodotti tal-2008 fit tfassil mill-ġdid waslu regoli moderni u aktar sigurtà għall konsumaturi kif ukoll għal eh, biex naħsbu minn qabel u naħseb li dan huwa tajjeb. Hemm seba' miri l-ewwel xogħol kien li direttivi nżommuhom konformi mal- 8 tal-2008 kemm jista' jkun bħala direttiva. Jina bħut numru ta' emendi. It-tieni għan kien li jkolli l-iktar konsistenza possibbli bejn id-disa direttivi u għalhekk ħafna mill-emendi tiegħi qegħdin eh, jitrattaw l-emendi fuq diretti eh, orizzontali kollha fuq l-oħrajn settorjali kelli problemi speċifiki bħal oqsma pereżempju ta' parts tal-karozzi, airbags, etc. U anke fid-direttiva tal-esplosivi kelli xi problemi fuq dawn l-affarijiet. Hemm differenzi mbagħad fuq ir-rekwiżiti speċifiċi ta' sigurtà għall konsumaturi, pereżempju direttiva fuq l-esplosivi jew inkella dik tal-liftijiet jew inkella il-direttiva tal-limiti tal-voltaġġ. Għall-utenti professjonali m'hemm l-ebda bidla li tiġi proposta. It-tielet għan tagħna kien li jkollna tnaqqis tal-pis amministrattiv għan negozji. Għalhekk jiena proponejt li id-dikjerazzjoni ta' konformità ssir b'mod elettroniku. Dan ir-rekwiżit ta' DOC kien eh, irċiva ħafna kritika minn negozji għal volja hija xi ċara mill-deċiżjoni seba' 6-8 tal-2008 artiklu 5 u mannix għalfejn u nerġa niftħu dibattitu. Dan ġi spiegat l-assoċazzjonijiet tan negozji u ħafna minn dawn ma baqgħux xizom riservi tagħhom fuq dan il-qasam. Jiena proponejt ukoll premessa fuq il- ka speċifiku tal-konformità għaliex inkella tkun komplikata wisq jew inkella tieħu wisq ħin għal negozji. Xaġa oħra tajba negozji huwa li id-data li tiġi arkivjata ma tiġ toqgħod tiġi aġġornata fuq bażi regolari. U barra minn hekk naħejtu ukoll rekwiżit biex ikun hemm immaġni bil-kulur fir rigward id-direttiva tal-limiti tal-voltaġġ. Din hija rekwiżita mill-Kummissjoni u jiena waqqafta naħejta tkun biss volontarja u tista' tkun immaġni anke bl-iswed u bl-abjad. Bekk nkun qed nifrankaw ħafna spejjeż lin negozji u nkun anke qed nkun nimxu favur l-ambjent. Sa oħra, marbuta man negozju huma l-prodotti konformi mad direttivi ta' qabel dan memx għalfej kollom id-dokumentazzjoni li t-tġi aġġornata. Raba għanti għaj kien li konna standards aktar olin specialment għal konsumaturi. U għawnek, aħna neħtieġu li t-tikket jar irrit ikun jista faċilment jinqara, jinftijem u e, jider. L-istruzzjonijiet tal-użu jridu jkunu prezenti fejn ikunu meħtieġa. Fid-direttivi rigward il-prodotti tal-konsumaturi jiena żammejt ir-rekwiżiti ta' sigurtà tas-saħħa li huwa importanti wkoll għas-suq għaliex prodott li jkun sigur fil-dimensjonijiet kollha ħlief dak tas-saħħa rid jiġi rtirat minn fuq is-suq. Barra minn hekk, għamilna pass ieħor li huwa rekwiżit ta' użu raġonevoli li mistenni li jkun l-użu għal prodott partikolari. Ma nix ninsaw ukoll il-sikurezza tal-konsumaturi, speċjalment ta' dawk il-konsumaturi li huma vulnerabbli. Dan jorbot ma' tliet direttivi fuq il-konsumaturi għaliex l-interessi tal-konsumaturi jinsabu propju fil-premessi. Dan japplika għal nies b'diżabilità, pereżempju fid-direttiva tal-liftijiet għal nies b'diżabilità. Il-ħames għan huwa li ntejbu l nkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għall kwistjoni għall monitoraġġ tagħna. Iżda dan huwa indirizzat għal dawk li jafu li qed jiksru r regoli u jwaslu prodotti perikolużi fis-suq waħdini speċjalment mill-Asja. Għalhekk jiena żied bħala miżura partikolari li l-istat jista' japplika biex jirtira ċertu prodotti minn fuq is-suq u anki sanzjonijiet marbuta mal-liġi tal-kriminal. Jiena qed niprovdu wkoll protezzjoni kontra l-abbuż ta' sanzjonijiet li tittiġi ovvjament fuq livell proporzjonat. L-istat membru konċernat ikun irid jinforma lill kummissjoni dwar l-azzjonijiet li jkunu ttieħdu l-attivitajiet li jkunu ttieħdu fuq l-entitajiet ta' superviżjoni biex bekk ikun hemm aktar konsistenza madwar is-27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Is-sitt mira tagħna kienet li nżommu kemm jista' jkun trasparenza għolja u livell għoli ta' informazzjoni l-istati membri rridu jinformaw il kummissjoni dwar l-implementazzjoni tal-regolamenti komuni u issa rrid ikun hemm pubblikazzjoni ta' din l-informazzjoni fuq l-internet. Din ovvjament hija ħaġa tajba għan negozji tagħna. Hemm rekwiżit simili li qiegħed fis-seħħ fir-rigward is-sistemi ta' sanzjonijiet fuq il-livell nazzjonali. Is-seba għan kien li nippruvaw nirriflettu kummetti kummenti li għamlu il-Kunsill. Anki kwistjonijiet pereżempju li l-Parlament qed jaqa' lura u l-pożizzjoni nafu tal-Kunsill li għadha mhux tasal qabel il-ħarifa, anke jekk nagħmlu konformità tal-punti di vista tagħna. Nittamaw li s-sistema timxi l-qoddim anke meta jkun hemm l-emendi li jitresqu. Hemm 300 hemm 300 emenda li ġew proposti eżattament 292 emenda l-iskadenza l-emendi huwa 7 ta' Ġunju u l-vot se iseħħ f'Lulju. Nixtieq nirringrazzja l-Kummissjoni u l-Kunsill għall kooperazzjoni tagħhom għaliex minħabba n-natura teknika tal-proposta jiena provajt nirrifletti wkoll uħud mill-proposti li għamlet l-industrija kif ukoll l-organizzazzjonijiet ta' protezzjoni tal-konsumatur f'ċertu aspetti żgħar jiena mort lilin mill-armonizzazzjoni brabta mal-problemi jew nuqqas ta' ċarezza fir-rigward l-interpretazzjoni tar-regoli eżistenti. Għaliex ma nix noqogħdu nistennew 10 snin pereżempju għall-emenda li jmiss. Il-Kummissjoni ma żammitx mal armonizzazzjoni kien hemm problemi tekniċi u aħna nittamaw li sitwazzjoni bħal din ma terġax toqgħod ma tiġix irrepetuta fil- ġejjieni. Irrid ikun hemm disponibilità tal-forma diġitali. Fuq linja ġenerali mhux l-aqwa mod li nieħdu vantaġġ mill-rwol ta' leġiżlazzjoni li għandu l parlament Ewropew kemm meta jkollok emenda bħala reviżjoni kif ukoll għal emenda ta' armonizzazzjoni għaliex inkella jkollok sitwazzjoni fejn il-leġislatur kull ma jkun huwa qed jivverifika u jagħmel reviżjoni u jara li l-Kummissjoni qed tagħmel ix-xogħol tajjeb. Naħseb li fil-ġejjin min-naħa l-oħra għandna naħsbu b'mod aktar sistematiku fl-approċċ tagħna. Nixtieq nirringrazzja l shadow Rapporters il kooperazzjoni tagħhom u nistenna li din il-kooperazzjoni tkun waħda aktar intensa qabel ma jseħħ il-vot. Nixtieq niltaqa' ma' Shadow Rapporters fil-ġimgħa mill-18 ta' Ġunju biex niddiskutu l-ewwel tweġibiet għall proposta tal kummissjoni Nippreżenta dan ir-rapport bħala bidu tad diskussjoni u nallesta li nirċivi kwalinkwa kummenti, kwalinkwa tittib, nirringrazzja lill assistent li ħadem diligenza kbira fuq dan il-pakkett, anki matul tmiem il-ġimgħa. Grazzi. Well, thank you very much indeed uh, for... Grazzi ħafna għal prezentazzjoni komprensiva tiegħek u anke għax xogħol kbir li intom għamiltu ammont sostanzjali tax xogħol, kien hemm punti differenti u kien hemm ħafna xogħol li kien involut f'dawn ir-rapporti. Nirringrazzjawkom anke tim kollu kien hemm sforz kbir li sar. Issa nisimgħu mix-shadow rapporters nibdew mis-Sinjura Gebhardt. Grazzi President, grazzi Sinjura Rojtova. L-Onorevoli Xaldemose għalt li biex nitkellem. sema Sfortunatament kellha titlaq minħabba impenn importanti li kellha f'Copenhagen li kienet stabiliet qabel ma kienet taf li kienet sikunaw din il laqgħa fil-ħamis wara l ofsinhar fi Brussell. Jiddispjaċija iżda taħseb li l-kollaborazzjoni mar rapporter ser tkun waħda eċċellenti. L-Onorevoli Mose tirringrazzja l-rapporter rapporti validi u utli li ġew ippreżentati u dawn id-direttivi huma ta' natura teknika iva iżda fl-istess ħin huma importanti ħafna għaliex importanti li naslu għal armonizzazzjoni. Huwa xogħol skabrus, diffiċli, iżda xorta waħda um, għandna għanijiet importanti li rridu nilħu. L-Onorevoli Xalda Moze tħoss li sibna bilanċ tajjeb fir-rigward pereżempju l-armonizzazzjoni tal- direttivi l-ġodda. fid-dawl tal-deċiżjoni 768 tal-2008 tal-Konsill. Madana kollu, il-rapporter il rapporter Iset il-deċiżjoni setra 86 tal-2008 u minn dan rigward imbagħad kien importanti pereżempju fir-rigward l-pakketjar tal-prodotti li jkun hemm bilanċ bilanċ li ksibna fil-modi u nippruvaw ninżommu kemm jista' jkun anki issa fil-preżent u anke fil-ġejjieni. Dan ir-rigward l-armonizzazzjoni tista' sseħħ mod effiċjenti. L-Onorevoli Xaldemoza xorta waħda għandha xi punti li tixtieq tagħmel fuq il-mertu tal-proposti b'mod partikolari fuq is sigurta tal-konsumaturi l-aktar vulnerabbli. Hija kwistjoni ferm importanti din. U l kollega kif ukoll bħal grupp kollu tiegħi tisħaq fuq dan il-punt tant importanti dan l-aħħar ċarajna l-pożizzjoni tagħna anke fir-rigward l-approvazzjoni tar-rapport tal-Onorevoli Irigonien, l-Onorevoli Xaldemose tal-Fema li dan ma tantx għandu x'jaqsam mal-armonizzazzjoni tad-direttivi u għalhekk taħseb li importanti li jkun hemm ħarsin ta' dawn il-konsumaturi vulnerabbli mhux biss fil-direttivi iżda nistgħu nagħmlu referenza fil-premessi minn dan inqas. Għaliex ħafna direttivi li niddiskutu fuqhom m'għandhomx impatt dirett fuq il-konsumaturi u għalhekk mhux xieraq li jkun hemm referenza bħal din fil-korp tat-test. Diskussjoni bħal din tittiġi affrontata meta nindirizzaw l-direttiva ġenerali fuq is-sigurtà tal-prodotti. Meta imbagħad irridu nagħmlu reviżjoni li ġiet imħabbra propju mill-Kummissjoni Ewropea propju din is-sena u f'dak il-kuntestu jkun aktar adattat li nindirizzaw din il-kwistjoni. Il-kollega Xaldemozet tama li jkun hemm l-appoġġ tagħkom fuq dan il-punt speċifiku. Kollega Xaldemozet titlob ukoll il-Kommissjoni Ewropea sabiex ikun hemm reviżjoni tal-gwida tal-prodotti, il-goods guide. Speċjalment fir rigward l-implementazzjoni tad direttivi f'dan l-approċċ ġdid. U għalhekk tagħmel sens li l-Kummissjoni Ewropea timxi propju f'din id-direzzjoni. Sabiex bekk ikunu nistgħu nfasslu għafas leġislattiv ġdid. Għalhekk il-kollega Xaldamoze tixtieq tqanqal il-Kummissjoni biex timxi f'din id-direzzjoni u taħdem propju fuq dan, għaliex importanti ħafna liha. Kollox ma kollox il-kollega Xaldemose ma tarax li hemm wis punti di vista differenti fuq kwistjonijiet l-aktar ewlenin li rridu jiġu eh, indirizzati li għajmet ukoll l-rapporter u saħħet fuqom u tħoss li fuq din il-bażi nistaw tassaw naħdmu flimkien il-koll niġdu ħabel wieħed. Il-kollega Xalda Mose tiħu pjaċir li tista' tiħu sem xi laqgħa oħra bejn xedo rapporters fil ġejjini U narrafa jekk ikun hemm stedina bħal din għal-laqgħa fil ġejjini Naħseb li l-kollaborazzjoni bejn il gruppa tkun waħda tajba u nittama nibqgħu mixin qudiem grazzi. Um, nobody from the Liberals. Sal liberali, Signor Rula. Jina u nishti nirringrazza nirringrazzja l-Sinjura Rojtova għal-rapporti taħħa. Ija ħadmet għatih u daħlet f'ħafna dettalji u kol jina verament nishti nirringrazzja tal-isforzi taħħa. Naħseb anzi ċerta illi l-SI u l-ħadima tagħha fil-fatt taw ħafna ħin. Jina kont uh, shadow rapporter għal goods package ta' dak iż-żmien u fil-fatt aħna konet l-iktar tħassib tagħna kien li naraw li kuna maġġornament tajjeb u fil-fatt inti l-qajt din l-isfida u għandek l-appoġġ tagħna bisħieħ. Aħna m'għandniex kummenti infatti l-idea ta' premessi vers eh, kontra r-rapport li idea li ridu nifluha fiktar dettal, però naħseb illi il-kwistjonijiet kollha relatati mal-konsumatur ridu tiġi indirizzati fil-test nifsu. Aħna ma konniex, aħna fil-fatt ma rajniex illi hemm marfejn ikun hemm eh, xi emendi jew bidliet, grazzi. Grazzi ħafna. Nista sa forsi nitkellem għas-Sur Fox issa għax tani xi noti huwa kien qed isegwi eh, suġġett mill-qrib. Kif qed qabel jiena rajt mill-qrib kemm fil-fatt eh, għamilt xogħol u Sur Fox fil-fatt jirringrazzjak tax-xogħol tagħkom u jirringrazzja lit-tim tiegħek u lit-tim tas segretarjat ukoll. Naħseb illi Dan kollu huwa importanti ħafna minħabba illi se joħloq affas leġislattiv li huwa aktar koerenti u anka jiffaċilita sorveljenza għal dawn il-prodotti krit, dawn qasma tal-prodotti tant kritiċi. Nasib li kif kif seħ qabel anka minħabba rapport tagħna nezzjali fuq is-sigurtà fil-prodotti, naħseb illi għandna bżonn nikkonsidraw b'mod serju dak illi għanna bżon namlu x'nistgħu ndaħlu f'dan ir-rapport anka forsi f'konsultazzjoni mal komissjoni forsi hemm xi elementi li nistgħu nżidu hawnhekk li jistgħu jevitaw round ieħor ta' bidliet. Ma nafx hekk dan huwa fattibbli però dan huwa punt li xtaqt inqajmu minħabba illi dan diġà kien diġà biċċa xogħol eh, kbira lina inti b'mod forensiku fittixt bir-reqqa l-problemi u dettalji li kien hemm u naħseb li ħloqt eh, rapporti li huma verament koerenti. Naraw ir-reazzjoni tal-Kommissjoni x'se tkun. Iffukajna wkoll fuq li inneħu kwalunkwe rekwiziti eh, zejda li hemm dawn sempliċement ikomplu iżidu il-burokrazija fuqna. Aħna kważi kważi nistgħu naqblu mal-pakkett kollu kemmu, l-unika punt li forsi nixtiekom tinvestigaw ftit huwa huma rekwiżiti tal-ittikketjar. Ikolli ngħid illi minħabba l-informazzjoni kollha disponibbli fuq dawn il-tipi ta' prodotti illi huma prodotti professjonali u mhux prodotti tal-konsumatur. Fl-opinjoni tagħna mhux meħtieġ li l-importatur għandu jkun imniżel fuq kull parti għax wara kollox il-manifattur dejjem ħajkun jaf minnu l-importatur. Il-manifattur ħajkollu sit elettroniku li ħajniżel fuq l-importaturi kollha u ħafna mill-manifatturi li jaħolqu dawn tip ta' prodotti huma ħafna drabi jkollhom helplines lini ta' emerġenza li jkunu ehm, li jkunu jaħdmu 24 sija kuljum sabiex ikunu jistaw jsegwu kwalunkwe kwistjoni dwar sigurtà jiena naħseb li tkun iktar dik tkun soluzzjoni iktar adegwata għaliex jekk inti ħadd irrikjedi li ħajkun hemm li kull prodott li ħajkollu tikketjar, eh, irrid ikollu tikketjar tal-importat dwar l-importatur dan jista' ikun zejjed, forsi nistaw diskutu mal-Kummissjoni jekk nistgħux nagħmlu xi jew nimxu f'xie direzzjoni biex nipprova nisemplifikaw dan il-punt taw kienu biss xi kommenti żgħar u nerġa' nirringrazzjak tax-xogħol tiegħek fuq dan il-fajl. Tajjeb, għaw min jixtieq jikkontribwixxi jekk le mela nagħti l-kelma lis-Sinjura Bringman sabiex jittina il-kommenti tagħha dwar dan dan dwar il-pakket tistgħu tirrispondi għal kummenti li għamlu l-kollegi. Nagħti għall-kelma. Grazzi ħafna, Sur President. L-ewwel net eh, minn naħa tal-Kommissjoni aħna wkoll nixtiequ nirringrazzjaw lis Sinjura Rojtova tax-xogħol tant tajjeb tagħha tal-li rapport tal-li dawn ir-rapporti fuq dawn id-disa direttivi fuq dan anke l-pakket il-pakket tal injament u anke tal-emendi li tagħti kolli ngħid illi x-xogħol bir-reqqa illi seħ fuq dan it-test matul il-stadji differenti tal-izvilup tal tijaw minn kħed dan kollu xorta naraw li jista' jkun hemm xi tip. Issa, ners u għal sustanza ta' rapport il-Komissjoni fil-fatt kontenta tara li il-relatur taħseb li dal-linjament huwa pass importanti il-qoddim sabiex eh, nikompletaw is-suq intern għal prodotti Deċiżjoni 768 fil-fatt eh, titkellem dwar regoli importanti u regoli rridu segwiti eh, dwar mill-prodotti li konna fuq is-swieq. Iktar ma l-leġizlazzjoni tkun allinjata u aġġornata ma Tesla naturalment, iktar ikun iktar malajr l-autoritajiet u l-istati membri ikun jistaw japprofittaw mill-benefiċċji. Għalhekk il-Kummissjoni tilqa l-emendi u suġġerimenti li hemm fir-rapport għal eh, dan id-direttiva. Pereżempju, l-possibilità li jkun hemm konformità minnaħa li kuna konformità permess ta' mezzi elettroniċi u rekwizit il t-tikketjar l-istruzzjonijiet ta' sigurtà u informazzjoni oħra tkun tkun eh, mod tista' prezentata b'mod tista' tifhem tkun trasparenti u din tista' twassal għal eh, benefiċċji għal konsumatur kif ukoll għal manifattur, minn manifattura. Iżda, hemm elementi oħra li ma tantx jiġbuna daqshekk, pereżempju, meta kien hemm sejħiet min-naħa ta' dan il-kumitat għal Single Market Regulation, nixtieq ngħid illi aħna nixtiequ li dan it-test jiġi adottat sal-aħħar ta' din is-sena. Ir-regolament il-ġdid ħajjuħu post il-dispożizzjonijiet tal-regolamenti tas-swieq tar regolament 75 u 765. Il-dispozizjoni fuq surveljanza ta' swieq ta' 768 għajnkunu inklużi fil reglament u dan ħajħu post dawk l-armonizzazzjoni, l-leġislazzjoni fuq l-armonizzazzjoni. Jina fil-fat għalek nappella għalkom sabiex ma tkamlux iktar dispozizjonijiet oħra dwar sorvenza fuq s fis fil-sezzjoni naxtaqsam mal- mal-armonizzazzjoni għax minn flok aħna ħa nippreżentaw regolament ieħor li ħa lill-Parlament is-sena d-dieħla. Nixtieq referenza wkoll għal ċerta emendi illi aħna kemm xejn qed neżitaw li naħduhom. Pereżempju l-eżenzjoni fuq mill-obbligu għal manifattur illi joħroġ eh, dikjerazzjoni ta' konformità għaliex din tista' toħloq diffikultajiet minħabba l-ambitu Um, u l kamplatas ta' applikazzjoni. Ed ngħixu fi żmien fejn diversi fejn ħafna prodotti ikollhom jobdu iktar minn set wieħed ta' regoli tal-manizzazzjoni għalhekk tajjeb li jkollna konformità sabiex insaħħu s-sistema tal-prodott tas-sigurtà fil-prodotti. Nixtieq insemmi xi joqsma wara semmej dawn l-oqsma nixtieq ngħid nixtieq nikkonkludi billi ngħid illi loqsma li huma komuni li qed iwasslu li huma komuni għalina huma li nassiguraw li s-sigurtà tal-konsumaturi u li jkun hemm inqas burokrazija jkollna pjattaforma ta' ġusta u dan kollu sabiex eh, nżidu x-xogħol u tkabbir. Jina konfidenti li jekk nalinjaw direttivi kollha flimkien li l-alinjament taħroġ minn dan il-proċess sħiħ ħajjejna nilħu dawn l u l-Kommissjoni fil-fat kontenta sabiex tkompli taħdem fuq dan il- fuq dan il-fajl. Grazzi. Well, thank you very much indeed. Um... Grazzi ħafna. Nerġa' nagħti il-kelma sal-Sinjora Rojtova sabiex tkun tista' kummenta fuq dak li qalet il-Komissjoni u anka tkommenta fuq dak li qal il-kollegi. Forsi fl-introduzzjoni tiegħek ukoll tkellimt dwar il-sitwazzjoni attwali fil-Kunsill, forsi tkun nistgħu nisimgħu mlat il-Kunsill ukoll. Għaw xi rappreżentant li forsi jixtieq jgħidilna jew jaġġornana kif il-dossier qed qed jimxi l-qudiem. Forsi dak jgħinna wkoll. Nixtieq ukoll imbagħad nikkonferma l-iskeda finali. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinja Rajtova. Jiena nir nirringrazzja li shadow Reporters kollha tal-li tkellmu u tal-li ukoll ehm, tal-ħin ħin kollu li għattaw fuq ir-rapport tiegħi rigward is-sitwazzjoni fil-Kunsill jiddispjaċini ngħid illi hawn ma ħadd infatti mill-Kunsill sabiex jirrappreżentom. Jidher li matul din il-Presidenza il għari tekniku tad-dossiers l-ewwel jitlesta Umbat, jekk ikun jekk dan kollu jkun priorità għal presidenza li jmiss, nisperaw li l-presidenza li jmiss kun tista' tieħu pożizzjoni ċara. Iżda l-kwistjoni jekk xajkun hemm biżejjed eh, eh, kapaċità u xajkun hemm biżejjed seta' li nagħmlu kollox naħseb li ħajkun hemm ħafna lobbying min naħa tal-industrija, min naħa tal-kumpaniji illi ikunu jixtiequ eh, jagħmlu lobbying mal-konsil sabiex ikun hemm tibdil ieħor Ġifiri jista' jkolli naraw l-pożizzjonijiet li jerġgħu jinbidlu. Ġifiri, jiena ma sax eżattament nantiċipa il-presidenza li jmiss li ħajkun hemm wara il-presidenza tas-sajf ix wara kollox il-presidenza li ħajkun hemm meta kunet nivvutaw fil-plenarja ix ħat appoġġana u mhix wara kollox se jieħdu pożizzjoni ċara jew inkella mhux lesti li jinnegozjaw kompromess. Issa Jiena definitivament prova nilħaq dan lan an tagħna, però jekk dan lan ikun possibbli jintlaħaq u jekk naraw li l-Kunsill qed jagħmel posponiment u iwarrab dan kollu, forsi minħabba e, talbiet e, settorali u talbiet individwali mela mbagħad ikun fidejna li naraw kif imxu l qodim kif id-deċidu, aħna kumitat e, ewlieni, komitat mexxej u konan Nitkun nistgħu nieħdu inizjattiva aħna ma jkollix għalfejn noqogħdu nistennew lill-Kunsill. Nistenna li l-Kummissjoni tappoġġana fuq dan. nishtiq nixtieq nikkummenta fuq dak li ntqal hawnhekk fil-kamra. Jiena naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Xolde Mose hija fil-fatt qalet aħna hija fil-fatt iddiskutiet il kwistjoni magħna u kien hemm ċerta punti illi neħejnihom mit-test normattiv u qednihom fil-premessi. Jiena fil-fatt nappoġġa l-emendi għal Blue Guides. Issa rigward ir-reviżjoni tal-sigurtà ta' tal-prodotti jiena forsi għandu opinjoni differenti bħalissa, però jlesta li kollem dialogu bejnietna sabiex profan uftajim. Però ma naħsibx li din hija soluzzjoni tajba li din id-direttiva għanda idea differenti ta' ta' xinu sigurta. Jien tkellimt ma' negozju negozji fil-fat eh, ma joġobomx il-fat li hemm frammentazzjoni fit-talbiet f'mixinu mitlub minnhom kemm min-naħa tal-Unjoni Ewropea u kemm fuq livell nazzjonali. Nina tkellimt ukoll dwar perjodu ta' tranzizzjoni fejn jista' jkollok ħażniet illi jew prodotti li jkunu maħżuna li xorta jistgħu jiġu mibjuwa taħt il kundizzjonijiet preċedenti. Aħna m'għandniex nejdu li ċerta ma nix eh, nafsu bisħieħ fuq ċerta regolamenti li ma tanna għom xi sena wara. Iġifiri, naħseb li għana nifmu il-pozizjoni tal-manifatturi u tal-industrija u tal-konsumaturi u koll. Nifmu u kol il-parlamenti nazjonali. Issa, rigward il-kooperazzjoni fl-imkien mal-Komissjoni dwar il- General Safety Directive, jina naħseb illi hemm bżonn namlu dan iżda m'għandniex namlu tibdil estensiv. Issa rigward l-emendi fuq l-attivitajiet u sorveljanza kif qalet il-Kommissjoni għad hemm il-ħin U aħna fil-fat ħan diskutu tal-punt, ġifira lissa mandiġ punti speċifiċi x'namel dwar dan il-punt. Napologizza il-li mniċa kun disponibli sabiex nidiskuti dan kollu wara ħin il-ħin hawnhekk għaliex għandi bżonn naqbad ajruplan kmini wara nofsinhar. Ġifieri ma nistax nibqa' hawnhekk għad diskussjonijiet li ħajkun hemm li jista' jkun hemm. Issa rigward eh, diskussjoni dwar konformità u esklusjonijiet, jiena ma nixtiex nibdu artiklu 5 eh, f-768 u fil-fatt jiena nappoġġa eh, l-prinċipju ta' konformità. Però għal darba kienet l-industrija li saqsiet għal dawn l-esklużjonijiet. Grazzi ħafna għal kontribuzzjoniet kollha tagħkom għal darba u jina fil-faħat ħarqana illi nerġa' jkollna kooperazzjoni eh, flimkien. Malajri għad minn d-dorba snin diġà. Grazzi ħafna jt il-President, mela santi għom l-skeda. Mela, dati meta biex jitlu l-emendi jess-7 ta' ġunju. Mbagħad ikonna skambju ta' dejat u emendi ta' kompromess fil-20 ta' ġunju u mbagħad futaw fil-komitati fl-10 ta' Lulju. U naraw kif il-grupp ta' ħidma fil-Kunsill ikun qed jimxi. Mela dan mela bekk spiċċana dak il-punt, nasab għadġilna iktar mill-li ħsibna. Issa nibdew il-punt li miss il-Common European Sales Law. Da nasib li nżommu mal-ħin mal-ħam li kellna suppost nibdew fiħi ġifiri nibdew fil sani es kwart palissa għadhom l-erba' li es il-mikrofon ixu kultant jintefa jgħid il-President. Jekk s-sra depar taħdem, eh, taqbel, mela jina niproponi illi nifqu Umbat nerġaw nil-taqaw għawn fl-erba u għaxra ħalli fl-erba u kwart nibdew bil-punti li jmiss jekk dan ma jekk ma jimpurtax. Dan qed jkun biżejjed ħin sabiex taqraw il-valutazzjoni pat u sabiex ġibu flimkien l-argumenti tagħkom tkun tistgħu titkellmu mal-Kummissjoni fuq is-sejbiet tagħkom u fuq dak li ma taqblux magħhom dwaru u nisab ċerti intom ħerqana tagħmlu dan mela narakom fl u kwart.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 So, good afternoon to... Um... Wara Għanna ftit udjenza zda huma hija udjenza ta' kwalità għolja għal diskussjoni importanti li ħajkolna f'din l-aħħar ċiklu ta' laqat. Biex nitkellmu dwar liġi komuni tal bej issa jina nilqawnek li żewġ ko rapporters li huma se jmexxu id-diskussjoni. Huwa u nilqgħu wkoll li l-Head of Unit minn eh, DG Justice and Home Affairs huwa magħruf magħna hawnhekk għax dejjem kien fuq diversi proġetti matul is-snin. Kuntenti aħna nerġa' nilqgħu lura magħna. Il-kuntest ta' din il laqgħa huwa l bidu tal-reviżjoni formali tal-proposta tagħna u kif ħafna minnkom tafu li huwa li meta inti tibda proġett kompletament ġdid aħna nistidnu li l-Kummissjoni hawnhekk sabiex jippreżentaw lilna sejbiet tagħhom mill dwar il-valutazzjoni tal-impatt, l-għażla tal-proġett tagħhom u l-għażla kif waslu għall-għażla tal-istrateġija tagħhom għall-proċess tagħhom, il-benefiċċji li jaħsbu li proposta tagħhom ħassib meta tkun tqabbilhom ma' l-għażliet kollha l-oħrajn illi jeżistu. Mbagħad ikun se niżamm l-proġett fiktar dettall. Ovvjament aħna diġà ħarisna lil Green Paper dwar dan kollu. Iżda issa għandna l-proposta speċifika u billi għandna din dan naħseb li demlu tajjeb li speċifikaw li nifukaw sew fuq dan din il-biċċa xogħol li għana qudiemna. Issa ngħidilkom biex eh, nisikom il-kelma sabiex kun nistgħu nibdew id-diskussjoni għalhekk nistieden is-Sinjor Gebhardt u s-Sur Majer sabiex jibdew diskussjoni. Jekk hemm relaturi oħra, xedu eh, rapporters oħra fat fil fatt nil-għawnek l-sur Tarabella, nix jina u koll acting shadownek għas li għetni u post sur Cox li jitbatilna ħafna kommenti. Niddiskutu u koll l-iskeda fl ħar tal-laqa. Kulħat kontent għaj dan? Mela, nagħti l-kelma mill ewwel lis sinjura Bermajer, lis sur Majer. Grazzi ħafna, sur President. Il-waraf Sr. Tajjeb, Sinjuri. Jina ser nibda billi nati xi figuri dwar il-valutazzjoni ta' impatt tagħna. Huma għandhom huma marbuta mal-problemi tal-negozji u il-konsumatur u anke ir-riperkorsizjonijiet li jkun hemm fuq negozji f'termini ta' spejjeż u anke fuq l-ispess fuq konsumatur. Fl-2012, 20 sena wara l-bidu ta' suq intern, madwar 9% biss tan negozji Ewropej fil-fatt jagħmlu fil-fat jesportew. Ħafna minnhom 62% u 27% ġifiri 62% B2B u 27% B2C jirisreġu il-movimenti tagħhom. X'ostakli jista' jkun hemm għal liġi kontratwali li qed waslu dan ir-riżultat fejn in-negozji eh, qed xekla mill milli jagħmlu l-esport milli jesportaw. Dak li skoprejna kien illi l-ostakli fil-liġi kontratwali huma fost l-iktar ostakli illi qed iġelu l negozzi inaqsu l-esportazzjoniet tagħhom jew inkella ma jesportawx. fis-ħarriġ tal-Eurobarometer dwar il-B2B il-B2C, aħna għamilna lista ta' 10 eh, ostakli għal negozji u minn dawk l-10 kien pjuttost ċar li mkienu l-ewlenin. Aħna saqsejna jekk kienx hemm ostakli oħrajn, però ikolli ngħid li l-percentaġġ fuq l-ostakli oħrajn kienu verament baxxi. Kien hemm erba' ostakli marbuta mal-liġi kontrattwali u mbagħad oħrajn marbuta ma' problemi lingwistiċi, problemi amministrativi, prob differenza, differenzi kulturali, loġistika, problemi bħat trasport u servizz għal kostumaturi fuq livell transkonfinali. Issa, għal B2C il-problemi tal-liġi fil-liġi kontratwali kienu fuq l-ordni ta' wieħed li ta' sitta ġifiri l-liġi kontratwali, u mbagħad sitta sa' relatati ma' liġi kontratwali. Dan ma jfissirx li m'hemmx ostakli oħrajn. Dawn ħarġu fost foħrajn f-stariċ oħrajn iżda mhux marbuta mal-liġi kontratwali. Kien hemm spejjeż marbuta mal-trasport u anka ma' um, customer service fajiz, service fajiz differenti. Iżda daw kienu fit-8 u fit-9 post fil-B2C il-differenzi fil-lingwa u fil-kultura kienu għaddi fil-rabo fl-10 pozizjoni B2C. U kienu il-rizultati kienu fil fatt simili għal B2B. Allora, xinu ma riperkussjoni ta' dawn l-ostakli ta' tal-iċkiel? L-ewwel l-ostakli marbuta ma' liġi kontrattwali jammont għal 61% għal negozji fil-B2B u 55% fil-negozji tal-B2C. dan fil-fat affettwom kien dan kollha kien jaffettwom ħafna drabi milli ehm, jew jipprevenjhom milli fil-fatt jesportaw. It-tieni punt kif diġà semmejt ħafna negozji inaqsu l-esportazzjoni tagħhom għal ftit pajjiżi 80% biss tal-B2B u BTC huma mill-kumpaniji huma fil-fatt attivi b'mod eh, transkonfinali jew għandu jew jinteressaw ruhom li jkunu attivi b'dan il-mod għal raġunijiet varju huma jirristriġġu staq l-esportazzjoni tagħhom. Sabiex nurikom l-ammont ta' kummerċ illi fil-fat jiġi mxekkel, aħna għamilna stima illi madwar 26 biljun euro u dan kien l-inqas il-valur minimu huwa fil-fatt huwa dak il-valur minimu u jikkonsidra għal prodott gross domestiku tal litwania u l-valur massimu huwa 184 biljun euro f'kommerċ mitluf li huwa jammont tal-GDP għal prodott gross domestiku tal-Portugal. Issa rigward speċifikazzjonijiet. Kif dan kollu jaffettwa l-ispiża tal-negozji? Issa, għal B2C jekk tikkumparom ma livell ta' protezzjoni għal konsumatur tara u anka tara ma protetti skont l-Lisbona. li trid tagħmel huwa li tadatta t-trattat sabiex tagħmlu konformi u anke sabiex il u anke minħabba l-kondizzjonijiet tan-negozji ħafna ġabi jkunu fasla skont il-liġijiet nazzjonali. U dan issejħ sabiex kun ikun hemm żvilupp ekonomiku rridu u kol nadattaw għal liġi ġodda skont dawn l-spejjes eh, kalkulajna li jemma dwar 10.000 euro eh, għal kull għal kull negozju f'kull stat membru li u huma jiwaslu fl-esportazzjonijiet u hemm ukoll 10,000 euro f'kull negozju f'kull għal kull pajjiż illi huma l-voluti ma' adattar fis-sit elettroniku. Aħna qasbiss ikkonsidrajna spejjeż addizzjonali, jiġifieri 10,000 euro plus u maħħom 3,000 euro li semmejt qabel fil-fatt mhumiex ħafna l-kumpani kbar bħal Siemens, però dan huwa valur illi huwa għoli ħafna u prezz għoli ħafna għal l-intrapriżi żaru medji. Jista' jammont għal u kolla xin semmi wara kollox disajn fil-mija tal-ekonomija kollha. Jekk tikkonsidra l-ispejjeż kollha tal- għal sito elettroniku fil-fatt għal stat membru wieħed jista' jammontaw 7% tal-turnover totali jekk dan timultiplikah bla numri tal-istati membri li ma jesportaw għalih dan jfisser li titasal fil- eh, fil-parti fil- fil-prohibitive range range xifisser dan kollu għal eh, budget tal-Europa kollu kemmu il-spiża totali hija ta' madwar 6 il-biljun euro, dik hija stima. U dik hija figura fil-fatt minima. Għana ħaddan konsiderazzjoni u koll illi ħafna negozji lanqas biss jinkonkludu l-kontratti tagħhom u raqqas biss jippruvaw jelanalizzaw dawn il-kustjonijiet. Kieku xaktar xkona figura iktar għolja tkun madwar 7 għal 15 biljun euro. Ġifiri kienu biss l-ek one of costs li aħna ħaddan konsiderazzjoni. Ġifiri 9.3 eh, fil-mija tan negozji li issa jesportaw. Din kienet linja ħamra fil-valutazzjonijiet tagħna. Aħna dejjem ħadna l-figuri l-iktar ehm, minimi biex ngħidu hekk. Mela, dik kienet in-naħa tan-negozju, issa ejja naraw il-konsumaturi. Mela situazzjoni għal konsumaturi hija simili għal dik tan-negozji. 26% tal-konsumaturi jishtru minn pajjiżi oħra meta jmorru hemm, disa eh, fil-mija biss jishtru mill-bot. U wara 20 sena ta' su intern din hija xi ħaġa li tqabadna dwejja. Ħafna konsumaturi edin jixtru aktar prodotti eh, elettronikament li ta' 30% jixtru il-prodotti tagħhom fuq l-internet f'pajjiżhom stess. Mbagħad il-kummerċ transkonfinali iżda xorta waħda ma ħax vantaġġ mill-żieda tal-beħ elettroniku huma biss 7 fimija eh, tal-beħ li jsir b'mod eh, transkonfinali. Issa għadan ah, għalfej. Dan għaliex 44 ta' dawk il-konsumaturi li aħna mistħarriġna qalu li hemm wisq inċertezza dwar id-drittijiet tagħhom, id-drittijiet kontratwali tagħhom u dan jiskura mm, jwasalhom biex ma jixtrux minn pajjiż ieħor. Dan kollu xi fisser. Dan ifisser li hemm inqas eh, offerta lura prezzijiet ola aħna ġbarna flimkien madwar mit eh, prodott popolari u eh, ħarisna biex naraw jekk kienux disponibbli online fis nazjonali nazzjonali biex natikom li żjed riżultati li kaxkru klewenet ċipru 8 design minn dawn il-mit prodott ma kienux eh, disponibbli online sa ċipru huwa pajjiż żgħir huwa gżira min jesporta li ċipru. Iġbi, hemm perċentwal oli ħafna ta' prodotti mhux disponibbli minħabba dan. Iżek inħarsu lejn 13 il-pajjiż li jmiss, Eh, fl-ordni ta' zida fil-GDP il-pajizi li jmiss huma anzi aktar minn 50% ta' dawn il-prodotti mhumiex disponabli fil-swieq nazzjonali, fis-swieq domestiċi fuq online fit-13 pajjiż li jmiss. Imbagħad ħarisna lejn dawk li jaqsmu l-frontiera biex jixtru monaqriżiet eh, irħas. Uh, u aktar minn 50% tal-każijiet kien hemm il-prodotti li kienu minn tal-inqas 10% irħas, setgħu jinxtraw 10% inqas irħas minn pajjiż ieħor. U din appoġġata mid-data ġenerali tal-prezzijiet fl-Unjoni Ewropea għal prodotti simili ta' 24 prodott id-differenza fil-prezz ta' anzi 124 prodott kien hemm differenza fil-prezz ta' 24%. Imma mbagħad fil-prodott individwali jista' jkun hemm diskrepanzi ikbar. X'in riżultat ta' dan? Jekk m'hemmx kompetizzjoni reali transkonfinali, il-konsumaturi għandhom inqas eh, għażla ta' prodotti fi pajjiżhom stess u dan iwassal għal prezzijiet ola. U bċertu każijiet huwa is-sitwazzjoni hija għar 3 miljun konsumatur fl-Ewropa f'kull sena m'għandhomx aċċess għal prodotti oħra. Anka jekk huma ħafna drabi jaqsmu il-frontiera, per eżempju, jekk huma mill-Litwanja u jixtiequ jmorru jixtru fil-Polonja, jew inkella jixtiequ jishtru prodott eh, mill-Polonja mill-internet, jishtru xi ħaġa eh, jitfaw fil eh, fil-offa tax xiri, imbat jaslu fl-screen meta jiktbu l-indirizz ta' fejn għandu jasal dan il-prodott daqshekk l-screen jgħidilhom le aħna ma nbijawx il-twanja. Din tiġri l 3 miljun konsumatur fis-sena Jekk inti tajt li dawk 3 miljun konsumatur kellhom jixtru ħaġa waħda fis-sena kull wieħed, għal per eżempju 52 euro eh, bħala e, medja fuq il-credit card tagħhom. Dan huwa vantaġġ għal konsumatur enormi. Dawn it-tranzazzjonijiet kieku iwaslu għal 157 miljun euro. Iġbir tranzazzjoni waħda twassal dan l-ammont ta' 157 miljun euro fis-sena. Mela, Fl-ar kazijiet biex nagħmel eh, sommarju hawnhekk, il-konsumaturi m'għandhomx aċċess online la mod passiv waqas b'mod attiv, mod transkonfinali jew inkella l-għażla tant hija baxxa li l-prezzijiet huma ola. U din hija s-sitwazzjoni bażikament. U din hija l-bażi tal-evalwazzjoni tal-impatt tagħna mbagħad nistgħu niddiskutuha aktar fid-dettall aktar qudiem. Issa dwar il-possibiltajiet li aħna żaminajna, jiena naħseb li tom rajtu li ħarisna lejn il-possibiltajiet kollha li jinsabu fil-Green Paper U jena nixtieq insemmi tliet possibiltajiet li jiġu diskussi ħafna drabi. L-ewwel net il-kaxxa tal odda Tieni net l-armonizzazzjoni tradizzjonali u t-tielet hija l-istrument fakultattiv. Skont il-liġi tal-beħ Ewropej. Ewropea. Issa l-kaxxa tal odda Il-lista ta' regoli eh, li jorbtu ma dissa, għawek qed naraw ċertu konsistenza fil-liġi Ewropea, imma ċerta waħda mhux ħajbiddel il-fatt li id-differenzi bejn il-liġi tal-kontratti fuq livell nazzjonali ċerta eh, xorta waħda jibqgħu hemm. Issa, l-armonizzazzjoni totali għandha bħala għan dejjem l-istessa, neġifiri, dik ta' l-istrument eh, fakultativ ġifiri li namnu mod li inneħħu differenzi bej il-liġijiet nazzjonali. Dan huwa l-punt ewlieni. U din l-armonizzazzjoni totali ħadd tfisser ċertu spejjeż għall kumpaniji għaliex anka eh, bl-istrument nazzjonali hemm eh, ċertu spejjeż, pereżempju l-ispejjeż tal-bidu li wieħed jidra pereżempju. Iżda fil-każ ta' armonizzazzjoni totali il-kumpaniji ma jkollhomx għażla. Jiġifieri anka dawk il-kumpaniji li m'għandhomx esportazzjoni u inkella dawk il-kumpaniji li kieku jippreferu jibqgħu jesportaw bl-istess mod, ikollhom japplikaw il-liġi ġdida u l-ħalsu l-ispejjeż li skont il-kalkolazzjonijiet sa' bażi ta' numru ta' kumpaniji fl-Ewropa jistaw waslu għal mijiet ta' biljuni ta' euro. Minaj iżda mm, kontrarjament ma jkoll jihdu l-vantaġġi. Għalek, il-Kummissjoni għazlet li tipproponi dan l-istrument eh, li mhux ta' bil-fors ġi fakultattiv għax dan l naslu għall-istess għan u li l-kumpaniji koll, l-kumpaniji kollon fidejhom strument li jippermettilhom li eh, ibijaw il-prodotti tagħhom fuq liġi a ta' liġi waħda u pjattaforma tal-informazzjoni waħda. Iva, hemm ċertu spejjeż, aħna kalkulajnihom, hemm bżonn li nidraw il-liġi l-ġdida, pereżempju. Iżda dan l-istrument ma jkunx ta' bil-fors li l-kumpaniji jazlu li jużawh biss jekk il-vantaġġi għalihom huma tajbin. Jekk il-vantaġġi ġifiri e, huma e, akbar mill-spejjeż, x'inhuma l-vantaġġi għall-konsumatur? Għall-konsumatur jista' jagħżel din il-possibilità? jekk din ikollha effett pożittiv fuq it-tnaqqis tal-prezzijiet, pereżempju meta nitkellmu fuq xi ditta partikolari. Il-65% tal-konsumaturi li jagħmlu xiri online huma mexi mill prezz. Fis-56% tal-każijiet iżda infatt li m'għandhomx dak il-prodott f'pajjiżhom dan li ġelhom li jagħmlu eh, x-xiri tagħhom online Għalhekk il-prezz għandu parti importanti, ma it-tini eh, punt, it-tini fattur li ġalom jazlu li jixtru online huwa id-disponibilità. Ġifiri hemm vantaġġi għal konsumaturi, ġifiri aktar għazla għal prezz iżjed baxx. U dan kollu huwa marbut ma' ħarsina ħjar tal-konsumatur u dan huwa punt li ċertament ħanirġgħu nindirizza fid-diskussjoni tagħna. Bl-istess jew aktar għal dak eh, li ħaqna fuq l-armonizzazzjoni jew inkella jista' jkun huwa eh, ola għal dak li huwa l-livell ta' ħarsien li jiġi garantit minn regoli mhux armonizzati fiħdan l-Unjoni Ewropea. Mela, aħna għalfej eliminajna l-idea tal-armonizzazzjoni, għaliex dan l-istrument la darba huwa fakultattiv jista' jiġi mażul jekk ikun hemm vantaġġ ekonomiku jew le. Għalhekk dan huwa strument li huwa inqas invażiv kemm għall kumpaniji kif ukoll għall konsumaturi. U fl-ħar mill-ħar anka l-istati membri li m'għandhomx għalfej jemendaw il-liġi tal-beħ tagħhom stess. Dan huwa modell ta' sussidjarjetà u ta' proporzjonalità kemm li kemm il-darba kellha ċans li jissemmih il-kummissarju tiegħi. Grazzi ħafna, issa għanna e, eh, u għek, xaħġa utli li naraw il-fatturi eh, prinċipali li inti semmejt favur il-proposta u aħna għan diskutu dan naqrizit il-qoddim. Mela, Suġġerimenti għaj huwa li l-kollegi jagħmlu lkom mistoqsijiet tagħhom fuq eh, xi ftit mill-analiżi u l-ġustifikazzjoni. Dan huwa l-an tad diskussjoni tagħna illum. Aħjar hekk milli noqogħdu nippruvaw niżviluppaw ehm, ċertu kwistjonijiet periferiċi. Mela, għan istiden il-mistoqsijiet, għan għamil xie mistoqsijiet jien ukoll fisem Mr. Fox, u s-sur Tarabella ovvjament jista jkun eh, parti minn dan id-dibattitu wkoll, ġviri jekk ixti jitkellem jista jiġbidli l-attenzjoni u nista' inkludih. Sinjor Gepard l għal. Iva, grazzi ħafna sur President. Grazzi sur Stautenmajer għal din il-prezentazzjoni. Jina familjari bil-kontenut. U għadċar li jinti favu e, e, e, tappoġġa pozizjoni li temmen fija. U jena naħseb li dinja ħagġa tajba. Iżda irrit najt li jina kon dizappuntata ħafna b'din il-prezentazzjoni. Jina kelli aktar stennijiet. Il-punt fuq l-agenda tagħna kien prezentazzjoni tal-evalwazzjoni tal-impatt. Jiena kieku xtaqt nisma' aktar fuq il-baseline scenario. Min għamel dan l-istudju, l-evalwazzjoni tal-impatt. Kif sar, kif, kif kienu l-mistoqsijiet, kif tpoġġew l-mistoqsijiet lin-nies. Inti semmejt iċ ċifri perċentwali għand il-verżjoni sħiħa tal-evalwazzjoni tal-impatt mhux biss il-taqsira eżekuttiva. fejn il-ċifri jappoġġaw l-argumenti ta'kom tużaw il-perċentuali, ma fejn imorru kontra tużaw ċifri, dan hija dan huwa dokument verament eh, twil u jina eh, fil-fatt xukajt dan l-evaluazzjoni din l-evaluazzjoni tal-impatt, issa jtom jtux responsabbli għaliex intom ma ktibtux dan ir-rapport, ġifieri mhijiex kritika diretta kontrikom, iżda nixtieq nenfasizza ċertu diffikultajiet mill-evaluazzjoni tal-impatt infisa' Jina naħseb li għatem ċertu punti li għadhom pendenti għadhom maġewx indirizzati. Dan din l-evaluazzjoni tal-impatt fija xi disa' paġni. Iżda xorta waħda eh, ma titħolx fid-dettall tal-analiżi. Xi ftit mill-konklużjonijiet eh, li torġu bihom u li nħarġu bihom huma tajbin, iżda ma nafx jekk din tistax tkun bażi soda, mhuwiex biżejjed li l-konsumaturi jixtru b'mod transkonfinali, iżda li qed nitkellmu dwar id-dritt taċ-ċittadin tal-konsumaturi li jiddeċiedu tkun ħaġa sabiħa jekk in-negozji jagħmlu il-prodotti tagħhom u servizzi tagħhom disponibbli b'mod transkonfinali ma jiddependi minnhom jiddeċidu huma jekk jagħmlu xekk jew le. Għandek raġun li iċ-ċifri huma baxxi u li il-livell ta' tranzazzjoni transkonfinali eh, huma e, aktar baxxi fi stati membri mill-li foħrajn. Jiena kon nistenna affarijiet oħra mill-preżentazzjoni tiegħek. Jiena kieku xtaqt nara evalwazzjoni tal-impatt ġenwin. Analiżi ta' dan kollu xifisser għal-konsumaturi. Mhux biss analiżi ġenerali, iżda analiżi id-dettaljata tal-punti speċifiċi. Inti għandek numru ta' notif il-paġna, iżda għal dawk li huma ċifri m'għandniex notif il-paġna, m'għandna l-ebda indikazzjoni ta' minn fejn ġejjin da' ċifri. Aħna kellna dibattitu fil-Ġermanja fuq fuq li kupjar u jiena naħseb eh, li dan kellu jiġi trattat li zjed mod xjentifiku aħna għanna bżon dawn ir-referenzi ħalli konna għalli konna nistgħu noħorġu bil-konklużjonijiet tagħna. Ħarsu l kwestjonarju ta' wara il-Green Paper kien hemm ftit ħafna nies li wieġbu. 320 tweġiba fl-Unjoni Ewropea kollha kemmi. Din bażi soda għal analiżi ta' kwalità għolja. 20 minn dawn il-persuni li wieġbu l-istarriċ kienu ġejjin minn sorsi ta' gvern. Ħamsa ħadmu fil-parlamenti, tnej fis-senati. U erba f'entitajiet eh, parastatali. Dawn mhumiex partit interessati reali. X'inhi il-bażi tal-analiżi tagħkom? Jina eh, eh, nħossni mħawda hekk. Għalhekk jiena ma naħsibx li dajna hija tal-impatt kif suppost. Huwa dokument, huwa Dokument li ġi infassal biex jappoġġa argumenti jew pożizzjoni speċifika u dan mhux l-approċċ akademiku kif suppost. Forsi aħjar li kieku aħna ma nkunux nafu li ma akademiċi fil-fatt kellhom jaħdu fuqhom għaliex jekk nkunu nafu minn huma fil ġejjini qas biss jimpjegawhom jekk nkunu nafu minn huma. Tieni mistoqsija. intom ikkontrollajtu jekk kienx l-aħjar moment sabiex tippreżentaw dan it-tip ta' abbozz ta' leġiżlazzjoni. Aħna għadna kif konkludejna id-direttiva fuq id-drittijiet tal-konsumaturi din xi tiġi e, trasposta għal leġislazzjoni nazzjonali, aħna għalissa għadna ma nafux x'impatt se jkollha din id-direttiva tad drittijiet tal-konsumaturi għaliex din titratta eh, ftit mill punti li jissemmew f'din il-proposta. Hemm xi duplikazzjoni? Id-direttiva tad drittijiet tal-konsumaturi tissemma fl-evalwazzjoni ta' l-impatt iżda m'hemmx analiżi ġenwina tal-interazzjoni ta' bejniethom. M'hemmx analiżi kif suppost ta' l-interazzjoni ma' Ruma wieħed. jina kieku xtaqt nisma naqriżiet fuq eh, xistaw ikunu xistaw jħroċ minnom dawn. Jina naf li għandek l-opinjonijiet tijak fuq din il-kwistjoni, diġa kellimni fuqhom kemm il-darba, iżda jina xtaqt li smajt argumenti akademiċi, argumenti li konvenċuna fuq dan. Punti ieħor nħoss li mhux jgħataw fl-evaluazzjoni tal-impatt, mawx analiżi ġenwina ta' l-effetti reali għal konsumaturi. Jiġu prezentati ehm, ċerta sozzjonijiet, jgħid li aħjar li jiġri hekk hekk iżda il-fatti reali x'inhuma il-konsumaturi kif ħajkollhom aċċess għall-informazzjoni? il-leġizlazzjoni dvarja il-konsumaturi qed tgħid inti jistgħu jażlu għal reġim flok ieħor iżda il-konsumaturi verament jinsabu f'pożizzjoni biex jagħmlu dan? Jistgħu iqablu żewġ reġims differenti? jistaw jamlu taqbiliet, jistaw jamlu laħjar għazla, jina ma nafx xtib ta' konsumatur jista' jagħmel din it-tip ta' għazla, jien kieku ma rnexxilix, jiena kieku jkolli bżonn ħafna żmien biex inkun nista' nifhem id differenzja għax jien indum nara u narbel kuntratt biex qabel ma nifirma għax dan huwa kumpless ħafna, din il-kwistjoni hija komplessa ħafna. Għalhekk dawn il-punti ma ġewx indirizzati kif suppost. Mina ħasba ħafna b'dawn il-punti Issa ma xtaqx intawal iż-żejjed jiena naf li diġà għamilt numru ta' mistoqsijiet, jiena naf li mhux ħajkollok biżejjed ħin biex tujġeb dawn il-mistoqsijiet kollha minħabba l-ħinijiet li għandna. Għalhekk għandi talba x'namillek. Fil-Parlament għandna servizz ġdid li jitratta propju l-evalwazzjonijiet tal-impatt. Issa dan ir-rapport huwa 209 paġna twil ġie publikat biss e, bl-Inglis, di mish lingwa om tiegħi jinqas hija eh, it-tieni ma t-tielet l-aħjar lingwa li naf nitkellem. Ġifieri jina fimt biċċiet l-awwel hemm, ġifieri ma nafx jekk nistax ngħid l-entità fih dan il-Parlament biex toħroġ rapport fuq l-evalwazzjoni tal empatijak tiegħek, tevalwa l-benefiċċji tal-liġi tal-beħ Ewropea għal-konsumaturi, aħna qegħdin nippreparaw li niddiskutta f'Settembru għalhekk għandna bżejt ħin. Jiena kieku nixtieq li nitolbu unità verament indipendenti li tagħmel evalwazzjoni ta' dak li għandna qudiemna bħalissa. Grazzi. Grazzi ħafna. Grazzi għal eh, dawn il-kommenti komprensivi ħafna anka jien kważi ma laħħaqx niktib in-noti. Is-Sur Majer issa. Iva, grazzi ħafna Sur President. L-ewwel nett. Il-Kummissjoni semmiet il-20 anniversarju tal-suq intern fl-2012. Fl-1957 il-suq intern kien jiġi referu tal suq komuni jisemmew tlet libertajiet tal-individwi, ta' servizzi prodotti, kif ukoll il-movement ħieles tal-kapital. Dawn it-tlet għanijiet, dawn it-tlet libertajiet kienu parti minn trattat ta' l-1957, iġviri aktar minn 20 sena. Għalek kiena naħseb li aħna l-koll nistaw naqblu waħda mill-sfidi u l-għanin li rridu nifacċaw aħna hija l-eliminazzjoni ta' kull ostaklu sabiex il-suq intern ikun jista' jaħdem kif suppost Issa għanna abbozz ta' regolament dan l-aħjar mod kif nistaw inneħħu l-ostakli li għatfadal? U ovvjament irridu nindirizzaw ukoll il-sim tal-ħidma bejn il-Kumitat tal-Affarijiet Interni u dak tal-Affarijiet Legali. Il-Kumitat tal-Affarijiet Legali qal li dan jaqa' taħt il-liġi ċivili. u għandu jaqa taħt il-regoli ta' proċedura, imma dan jiddependi mill-istrumenti, l-xtib ta' strument li niddeċidu li morru għalih, ġifiri jekkux l-kaxa tal lodda strument sħiħ, vinkolanti u inkella wieħed fakultattiv, u għad diffiċli wieħed jara minn huwa kompetenti f'dan l-istadju. Fl-istess ħin trid tara ftit ħafna paragrafi eh, fl-evaluazzjoni tal-impatt ma tirreferix għad drittijiet tal-konsumaturi, għalhekk ċertament irridu nkunu assoċjati mal-Kumitat tal-Affarijiet Legali u din hija deċiżjoni tagħna. Issa aħna għandna 27 sistema legali differenti. Is-suġġeriment li jkun hemm 28 fil-ġejjini hija xi ħaġa fattibbli hija huwa fattibbli li inħallu dawk il- reġim separati fil-post u nużaw il-kaxxa tal-odda sabiex nassiguraw li konna operazzjonijiet li jimxu kif suppost fiħdan is-suq intern jew inkella nippruvaw immorru għal sistema fakultattiva għal konsumaturi u in-negozji. Aħna ċertament irridu niddeċiedu fuq dawk il-kwistjonijiet li ma marbuta mad drittijiet tal-konsumaturi. Issa aħna għanna eh, drittijiet tal-konsumaturi li narawom eh, f'ħafna biċċiet tal leġizlazzjoni li żjed riċentement fid-direttiva fuq id-drittijiet tal-konsumaturi. Il-Kummissjoni tista' tajt naqri iżjed fuq dan. Aħna poġġejna d-drittijiet tal-konsumaturi f'ħafna biċċiet tal leġiżlazzjoni. Issa dawn id-drittijiet huma inkorporati bisħieħ f'din il-biċċa l-ġdida tal leġizlazzjoni hija l-istess hija titjib jew inkella qed nagravaw is-sitwazzjoni għall konsumaturi. Nixtieq li illum nirċivi tweġiba ċara fuq dan. Issa l-punt li jmiss. Sistema legali fakultattiva. Jew le. Għawek jiena ma naqbilx 100% miegħek. Ma nafx jekk hux daqshekk diffiċli li wieħed jaqra l-kuntratti li jkun familjari magħhom, il-fatt huwa li huma ftit ħafna nies li jixtru eh, li jaqraw il-kuntratti meta jixtru, jiena meta nixtri online e, nara dak li qed jinteressani, nħares lej xinu, u mbagħad nittikja l-kaxxa u daqshekk. Ħadd ma joqgħod jaqra. Huwa biss rilevanti jekk ikun hemm xi diffikultà Per eżempju, jkunu defettużi l-prodotti jew inkella il-ħlas ma jasalx. Emmek kumbat titħol il-liġi tal-konsumaturi, jekk kollox imur kif suppost, memx għalfej għadrit, memx għalfej li konna id-drittijiet tal-konsumaturi u l-ħarsin, għalek il-mistoqsija hija din. Aħna nixtiequ li nirregolaw bisħi il- eh, libertà fiħdan is-suq interni u jkella ħana assumu li għanna ċittadini li għan jizaw moħħom dawk il-ċittadini konsumaturi neħdom bis-serjetà, irridu najdulom li forsi nistaw morru għall-armonizzazzjoni siħa, ma mbagħad l-alternativa ħalluha eh, diskrezzjoni tal-konsumaturi. Jiena naħseb li din l-aħjar possibilità ċertament hija waħda li tisseħ ħafna se oqsma differenti. Aħna għanna l-proċedura tal eh, iż-żar, jena nista naħzel per eżempju li ehm, ngħaddi naddi il-menti tijaj taħt il-liġi nazjonali, jew ikella dik Ewropea, un-bat il-kumpaniji, il-kumpaniji staw jazlu jekk jixtiequx iwaqfu il-negozju tagħhom skont il-liġi tal-Ġermanja, Franċiżi u Ewropea. U jiena naħseb li dan l-aħjar mod kif naħdmu. L-għażla tal-konsumaturi din mhix xi ħaġa ħażina fil-prinċipju għax hija xi ħaġa tajba. Iżda l-mistoqsija li għandi għall-Kummissjoni hija din. F'dan il-każ speċifiku, skont dan ir-reġim, il-konsumaturi ċittadini ħajkollhom għażla reali ma jkunx il-każ li il-negozji jajmlu li il-prodotti u servizzi tagħhom ikunu disponibbli taħt reġim partikolari, bla għażla, jew taċċetta jew ma tagħmel xejn. Skont l-evalwazzjoni tal-impatt, fid-dal ta' diversità u l-ammont ta' kompetizzjoni, ma jkunx il-kas li ċertu kompaniji u negozji eh, jagħmlu ċertu prodotti disponibbli taħt il-skemi nazzjonali u oħrajn taħt il-skema Ewropea ikunaw għazla reali għal konsumaturi. Jekk qed nipprova nixxi xi prodott partikolari, jiena nista' infittex online u mbagħad niddeċiedi jekk kienx ħanixtrih eh, lokalment jew taħt l-liġi nazzjonali jew liġi Ewropea. jista' jkun hemm kumpanija li tajt li le dan beħ jista' jiġi proċessat biss taħt liġi Ewropea, pereżempju, f'dak il-każ il-konsumatur m'għandux għażla għalhekk x'tip ta' għażla l-konsumaturi hija disponibbli. Tielet mistoqsija li nixtieq nagħmel. Fuq l-evalwazzjoni tal-impatt. Jiena nixtieq nisma' aktar fuq dan li ġej. Ħafna drabi jintqal li l-SMEs ma jixtiqux li dan seħ. L-Assoċjazzjoni Ġermaniżi tal-SMEs, per eżempju, semmew dawn il-punti. Jina smajt li fir-Renju Unit kien hemm ħafna oppożizzjoni. Iżda rappreżentanza tal-Assoċjazzjoni tal-SMEs qalu li aħna nkunu favur din il dan il-pass. Issa ħana qegħdin nitkellmu dwar affarijiet ta' kuljum. Issemma li il-xiri huwa ta' medja ta' 250 euro. Issa daw kienu l-punti l-nin tiegħi. Ġitijiet tal-konsumaturi, ix-xiri, il-beħ u l-liġi tagħhom, il-konsumaturi għandhom id-dritt tal-għażla. U xin il-pożizzjoni ta' assoċjazzjoni differenti fl-Ewropa? Hemm ċifri ċari fuq kif jasbu l-negozji? ċħajamlu? ħajużawa din l-iskema. Grazzi. For some good points, I'm trying to keep up with all these points. Grazzi, grazzi al punti koll li għajemtu, ma nafx jekk se jkun hemm tweġiba minn tal-Kummissjoni għal kollha, iżda issa naraw fejn nimirħu minn hawn. Kreuzmann jixtieq jitkellem inti miss? Grazzi President, hija diskussjoni ferm interessanti, ma stajx insegwiha il bidu Iżda kelli impenn ieħor jiddispjaċini u nitlob skuża ta' dan. Ma tkunux sorpriżi jekk tisimgħu li tgħidu li hemm eh, eh, oppożizzjoni min-naħa tal-Bundestag li hemm mozzjoni propju fuq din il-leġiżlazzjoni qegħdin kontra il-tqajt ukoll ma' ħaddiema tar-Renju Unit li huma favur naħa l-oħra. U għalhekk nara l-affarijiet minn perspettiva differenti. Il-liġi Ewropea Komuni tal-beħ tista' tintuża b'mod volontarja, tkun fuq bażi transkonfinali u l-partijiet kontratwali differenti jridu jaraw jekk iridux jużaw din is-sistema. Jena nemmen li għandu jibqa' japplika il-sistema legali nazzjonali Rajna kemm diffiċ diffiċli drittijiet tal-konsumaturi li naslu għall-armonizzazzjoni, għaliex hemm kulturi ta' liġi differenti fil-stati membri differenti. Sistemi varjaw, rajna li anke bir-rieda kollha possibbli ħafna drabi jkunu li ma stax telebhom. U ħafna mid-drabi r-riżultat li ksibna xorta waħda huwa inferjuri għall-ambizzjonijiet li kellna bħala punt ta' tluq. Għalhekk hija offerta ejja nippruvaw iva bil-qalb kollha nafu iżda minnaħa l-oħra li l-ħansien tal-konsumatur tkun iktar għolja għal liġi komuni Ewropea dwar il-bejħ u għalhekk għandna inċentiv għall konsumaturi għandu raġun l-onorevoli Majer ma tistax timponi li impriża tagħmel offerti transkonfinali da ma tistax tagħmlu fuq livell obbligatorju u timponi dak li jkun. Anki SMI, impriza żgħira u ta' daqs medju, tista' tajt li ħad tuża l-reġim nazzjonali x'taf il-liġi, taf il-garanziji u taf x'inhuma id-drittijiet tagħha. Għal daqstant, xorta waħda hemm il-possibilità li din il-liġi komuni Ewropea dwar il-bejħ tista' tiġi imposta u tintuża jekk tassew ħat toffri xi ħaġa verament pożittiva. Issa, fir-rigward l-evalwazzjoni tal-impatt nistgħu ngħidu fil-fatt li ġara darba għadna ma valutajniex l-effetti tad direttiva tal-konsumaturi forsi din l-evalwazzjoni tal-impatt ma tantx oġġettiva, forsi hija parzjali. Tista' tajt ħaġa mbagħad jiġi ħadd ieħor jtik oħra tal-qampina. Allura importanti rridu naraw kif din ħanqisuha ħanqisuha bħala offerta, bħala possibilità li nistgħu nippruvaw iżda jekk ħadd ma jaċċetta mbagħad irridu naraw x'konsegwenzi ser ikonna. Għalhekk dan huwa mudell alternattiv għal dak li diġà jeżisti u jista' jaqqat is-27 u 28 stat membru għadha petada. Grazzi. Jiena nifhem Jiet il-President il-bażi analitika għal din il-proposta l-ewwel qabel kollox, issa inti diġà taqbes l konklużjoni ħaġa tajba. Tajja wis, naħseb is-Sinjura Gebhardt u ridna nisimgħu anke s-Sur Majer ridna nisimgħu il-bażi analitika biex imbagħad naraw natu ħarsa tad-dejta x'inhi, inti ma konċawn, hawn, grazzi tal-kontribut tiegħek, iżda kena dan id-dibattitu l-aħħar darba. U għalhekk nissuġġerixxi xini nerġa' morru lura l-implementazzjoni tal-evalwazzjoni tal-impatt. Jiena nixtieq intikom xi kummenti fisem il-kollega Fox marbuta mal-evalwazzjoni tal-impatt iktar milli fuq is-sustanza tal-każ. U għalhekk ħaniprofa ntikom il-punti di vista tiegħu. Ndur ma dak li qalet is-Sinjura Gebhardt u nibdilha bħala suġġeriment fl-aħħar mill-aħħar ikun xieraq iżda inti ma konċaw sur Kreuzman iżda naħseb is-Sinjura Gebhardt suġġerit li jkun xira għalina bħala kumitat li nirreferu dan l-evalwazzjoni tal-impatt lil taqsima tagħna tal evalwazzjoni tal-impatt biex ikollna it tieni opinjoni għax għandna dubji seri Minn dan jiena, il-Sinjura Gebhardt u anki l-Onorevoli Majer kienu qed juru li hemm ċertu distakki fid-dejta fir-rigward il-kwalità u kemm hija dettaljata din l-evalwazzjoni tal-impatt. Mhix qed ngħid li eh, ma rajniex fid-dettalji jiena Sur Fox, rajnija, iżda il punta ta' sib ta' Sur Fox huwa dan. L-Onorevoli Majer, eh, l-Onorevoli Majer ġitawek tajdinna taqsira ta' bażi li hija pjuttost superfiċjali meta naraw l-istħarriġ tal-Eurobarometru. Tatna kampjun ta' telefonati u tatna smajna tweġiba mill-kollega u hemm każ ċar li nqas ta' l-uniformità tal-liġi kontratwali li qiegħda xekkel tassew il-kumpaniji milli jagħmlu kummerċ transkonfinali. U l-iktar ħaġa inkredibbli, fl-opinjoni tiegħi, għaliex ma rajtx analiżi ekonomika wara dan hija dwar daqs kbir ta' benefiċċji l mond kbir ta' benefiċċji li jkollna billi jkollna din tip ta' sistema. L-Onorevoli Kreisman qal li m'hemmx evidenza hawnhekk affattu dwar il-tweġiba tal-kumpaniji u jekk irdux tassu jażlu dal-istrument. Meta mqabbel mal istatus kurrenti li huwa issa li għandna direttiva fis seħħ tal-konsumaturi. Ma naħseb li l-ewwel punt lil Majer huwa dan li l-bażi li baża l-evidenza tiegħu fuqha inbidlet minn dak iż-żmien għaliex il-direttiva tal-drittijiet tal-konsumatur ġiet adottata. U meta tkellimna dwar ix-xogħol tal-grupp ta' ħidma tal-ekonomija diġitali sħaqna fuq il-konsumaturi tagħna biex ikun hemm kodiċi ta' prassi ta' 12 punt qafas komuni għalhekk għal liġi kontratwali li tista' taħdem f'kull ġurisdizzjoni, sitta mill-elementi minn dawn it-tnax l-punti diġa kienu fid-direttiva tal-dritti tal-konsumaturi, ġifri konna f'nofs triq, diġa kienu preżenti fil-leġislazzjoni. Jiena hawnhekk mhux qed nara xejn jew nkella qabżitli minn taħt l-attenzjoni tiegħi, imma hemm starriċ statistiku li jgħid dak li l-Kummissjoni se toffri, qed toffri U din hija l-problema li nkunu qegħdin nikkompetu mal-proposta ta' direttiva tal-konsumatur, tad-drittijiet tal-konsumatur. Fejn konsumaturi tantu ma mħazbin ta' dwar il-liġi kontratwali għal xija kienet qed ixekkilhom milli jixtru transkonfinalment u wara li rajna li hemm evidenza dwar it-termini kontratwali u dawn kienu tant importanti għal kumpaniji Mbagħad minna l-oħra intom qed tindikaw għal darb'oħra fuq il-bejħ transkonfinali. Tajna ħarsen in istħarriġ iżda jiena hawnhekk mu nara l-ebda evidenza konvinċenti għabbażi tal-analiżi tagħkom li din tassow hija l-iktar punt ta' xkil għal kumpaniji. U mhux għodni nidħol f'argument dwar iċ-ċifri, iżda naħseb li hawnhekk għandna analiżi ċara tal-esperti li taw ħarsa lejn xinija l-kwalità tal-data ta' riċerka li indikaw li intom sħaqtu żejjed fuq l-importanza tal-liġi kontratwali meta mqabbel mad-dejta li għandkom disponibbli. Forsi tistgħu tisfidaw dan din id-dejta iżda nemmen li għandna bżonn opinjoni sekundarja u naqbel mal-Onorevoli Gebhardt għax naħseb li ma tantx aħna sodisfatti dwar dan. Il-punt ewlejn hawnhekk huwa li l-linja bażi inbidlet u ħaġa hija li d-dejta tal-istħarriġ tagħkom saret qabel ma kien hemm id-dettalji propju tal-proposta tal-Kummissjoni tal proposta tal kummissjoni u qabel ma kellkom l-informazzjoni. Għalhekk jekk saqstejtu li l-kumpaniji x'jaħsbu ma kellhom l-ebda punti xi ħarsu U għalhekk ma naħsibx li din hija tweġiba ta' kollox. Tkun pis kbira l-kumpaniji, l konsumaturi jisu ħajġobhom kollox u nimxu l-qoddim u mmexxu negozju kollox zar, iżda wieħed minn dawn l-argumenti li ma tantx ġiet testjat f'analiżi iħassibna u naħseb li aħna intotolati li konna analiżi bħal din qabel ma nagħmlu din il-qabża kbira il qoddim Tini net, irridu nifmu wkoll il-pożizzjoni ta' punta tluq tagħna li għanna issa fisseħ dritt direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi. Naħseb li din importanti. Fl-opinjoni tiegħi il-kwistjoni hija din. U dawn huma suġġerimenti meta rridu nħatu ħarsa lejn evalwazzjoni tal-impatt, għala l-leġizlazzjoni pendenti jew eżistenti mhux biżejjed biex titratta din il-kwistjoni. X'inhija l-xenarju tal-linja bażi u għabbażi ta' dan imbagħad tiġġustifika aktar fid-dettall għal aktar azzjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea hija meħtieġa u kif din inizjattiva ħatoqgħod fl-aġenda tal-konsumatur li għatna kemm kellna mill-Sur Dalli xinu ma l-anijiet biex tassow naħdmu ikonna suq intern jaħdem tajjeb. Irridu prezentazzjoni aktar bilanċata tal-azliet, nifukaw aktar fuq azzjonijiet fattibli u tispjegaw kif iskludejtu numru ta' azliet mill-ħames punti ta'kom li aħna l-ajna qabel u qatt ma ġi spjegata sew minnaħa ta'kom. Ma kien hemm lebda eh, azzjonijiet, lebda każi li ġew spjegati lilna. Ma tistgħux taqbdu u tagħmlu ċertu tbassir minna ħatakom minna ebda evidenza ta' xejn għandkom xinu ma' dispożizzjonijiet sostanzjali ta' dak li tridu tagħmlu u l-effetti possibbli fuq il-bilanċ tal-interess tal-konsumaturi u tal-kumpaniji u l-interessi fuq jekk jaċċettaw dawn il-punti. Barra minn hekk rridu preżentazzjoni aktar ċara tal-ispejjeż tal-implementazzjoni ta' din il-proposta marbuta mal-ispejjeż tal-implementazzjoni tal-direttiva ta' diritti tal konsumaturi li diġa qiegħda fis seħ Issa, Signora Steinmeier, meta għamlet il-diskors, kienet li li li waslet imisna nagħmel sammarju ta' din it-taqsima u ta' din l-evalwazzjoni tal-impatt. U għalhekk x'qed nistaqsuhom. Il-Kummissjoni qed nitolbu tieħu l-parir tal-taqsima tagħha stess li tagħmel dan l-evalwazzjoni tal-impatt ta' ġorna u għalhekk naħseb li hemm biżejjed ġustifikazzjoni għalina li aħna nitħadnu f'dan ix-xogħol ta' din it-taqsima tal-evalwazzjoni tal-impatt u nistennew rizultati u nittamaw li dan ikun il-każ għax hemm ħafna xogħol xisir, xi darba nisperaw li jkollna riżultat għalmenu sa Settembru. U naraw il-kollegi mbagħad kif jixtiequ jimxu l fil-proċedura. Naħseb is-Sur Majer diġà kienet jiddinka aspetti dwar x'inhu ma l-għażliet, x'inhu ma l-fakultajiet differenti ta' deċiżjonijiet li jridu jittieħdu jew ittieħdu. Dik sommarju tal-punti tas-Sur Fox għall proposta Xi ieħor? jixtieq jitkellem, Sur Tarabella telaq. Sur Salbermajer. Grazzi, President. Għanna prova namel l-almu tijaj biex u jieġeb għal-mistoqsijiet tijak. Taf li jem ħafna mistoqsijiet. Jekk nħalli xaġa barra, nitolbok tfakkarni u wieġeb. Ġifiri, mux għet nonqos mill-wieġeb apposta, ma għax jem wis domandi. Issa, fuq il-punt ta' Sinjura Gephardt. L-ewwel nett, hija l-bażi tal-evalwazzjoni tal-impatt minn għamela, kif nġabret id-data u kif ġew infasla domandi. L-ewwel nett il-valutazzjoni tal-impatt miktuba mis servizzi tal-Kummissjoni mhux jiena għamluha kollegi tiegħi u għalhekk nassumi responsabilta xorta waħda personali. Daqs li kiku għamilta jien dan il-dokument. Aħna konna nidejna studju għal data ta' tejjija dan l studio kien jippreżenta modell makroekonomiku li mbagħad użajna biex inkunu nistgħu nagħmlu sensiela ta' stimi. Iċ-ċifri, id-data jiġu propju minn ejjun differenti. L-ewwel nett sensiela ta' kwestjonari jew inkella stħarriġ Tlet stħarriċ ta' l-Eurobarometer u għamnek nistan wieġeb domanda ta' Sur Harber il-President fir rigward il-kampjun tal-istudji tal-Eurobarometru. Il-kampjun jista' jkun kbir, jista' jkun żgħir, iżda il-kampjun tal-Eurobarometru huwa tali li permetti li noħorġu statistika minna, ġifiri għabbażi ta' kampjun tal-Eurobarometru, aħna nistaw nestrapolaw xinija data u namluwa fuq il-level tal-konsumaturi kollha Ewropej u tal-imprizi kollha Ewropej. X'inhuma lejun l-oħra tal-istudji? Hemm żewġ studji, żewġ tħarriġ. Wieħed minnhom tal-Kummissjoni li huwa mirat fuq l-SMEs u liħor l-European Business Panel li għandu xaqsam l imprizi kollha. Ġifiri, sensiela ta' imprizi li iwieġbu mirrajom għal mistoqsijiet tal-Kummissjoni. Ovvjament dawn iċ-ċifri ma jirrappreżentawx il l-aspet globali tal-negozji u lanqas huma validi għal suddivizjoni ġeografika. Iżda hija interessanti li għandna studju propju fuq l-SMEs. Imbagħad użajna l-istatistika tal-Eurostat, hemm qatt ta' studji analitiċi u dan il-mudell makroekonomiku imbagħad kien dak propju tal-istudju ta' tħejja. Dawn kienu l-istrumenti ta' ħidma tagħna, dan huma l-linji bażi fuq kif aħna wasanna biex nfasslu il-dokument. Id-domandi kif tfasslu? Iżda nista' nigarantilkom jien personalment li għamilna sforz kbir sabiex bekk id-domandi ikunu magħmula b'tali mod li jkunu kemm jista' jkun neutrali. U li l-mistoqsijiet blebda mod ma jinfluenzaw it-tweġiba ta' min wieġeb. Tfaslu b'mod neutrali u barra minn hekk l-istituti ta' ċentri ta' riċerka li għandhom x'jaqsmu mal-xogħol tal-Eurobarometru għandhom know-how pjuttost tajb għandhom esperjenza tajba dwar kif jiformulaw il-domandi u għalhekk tistgħu isserħu raskom. Dawn lejjum kollha li jiena enenkajt eh, kom qegħdin preżenti fin-noti u huma disponibbli wkoll fuq il-paġna tagħna fuq l-internet. Riflessjonijiet l-oħra tal-Onorevoli Gebhardt. Għanda raġun meta tajt li kull konsumatur għandu l-għażla li jixtri u kull imprenditur għandu l-għażla li jagħmel l-offerti tiegħu, iva naqblu. Iżda l-istrument jippermettilna mhux biss il-possibilità li din il-libertà tkun preżenti, iżda nagħmluha tali mod li l-imprizi jkunu jistgħu jibbenefikaw u jaraw x'jistgħu jażlu. Ġifieri mhux biss għandek għażla jekk tbieħx jew le, jekk tixtrix jew le, imma jkollok ukoll l-għażla ta' strument se tuża biex tkun tista' tixtri jew tbieħ. L-Onorevoli Gebhardt semmiet 320 tweġiba għal Green Paper 320 se kun ħafna jew jistgħu jitqisu bħala ftit, iżda biex fassanna l-Green Paper aħna kellna konsultazzjoni ta' seba' xhur. il 18 sena naħdem mal-Kummissjoni u qatt ma kien hemm żmien ta' konsultazzjoni daqshekk twila għal kwalinkwa Green Paper oħra, jekk f'siba' xhur nirċievu 320 tweġiba ifisser li rċevejna tweġibiet mant min kien tassow interessat li wieġeb. L-Onorevoli Gebhardt u l-President Harber semmaw ukoll il-fatt tal-CDR. CRD, Dan eh, jatem anke fir rigward id-direttiva tal-konsumatur. Isnija fil-valwazzjoni tal-ispejjeż amministrattivi li ifeġġu propju għall-imprizi f'każ ta' ksur ta' kuntratti, etc. U ovvjament aħna ħadna d dispożizzjonijiet mid-direttiva ta' drittijiet tal-ħaddiema li sadanettant daħlu fis seħħ bħala liġi. Barra minn hekk, l-annes numru 8 fih evalwazzjoni, analiżi tal-konklużjonijiet tal-proposta. xinu ma l ispejjeż għal konsumaturi u għall imprendituri U għonek u koll isna il-direttiva ta' dritti tal-konsumaturi. Allora, Iva, ħadna ka, tajna kas eh, din id-direttiva fejn kien possibli, iżda xorta waħda aħna konvinti li b'din il-liġi Eh, naħna ħajkonna valur miżjud. Issa ndur għal punt li għajjem il-President Harber. X'inhu kopert mid-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi? Għanna synoptic table, għanna 13 il-module differenti li huma diġa koperti mid-direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi. Dan fir rigward l-informazzjoni prekontratwali. U paġna 8 tal-valutazzjoni tal-impatt u paġna 68. Għanna 13 il-modjul differenti uħut huma koperti diġà mid-direttiva fir rigward il-liġi tar tirar li toħroġ minn kuntratt, eċetera, eċetera, u l modjuls l-oħrajn mhux diġà koperti huma dawn l-għaxar moduli li m'għandhomx Eh, kopertura fid-direttiva li huma importanti għal din id-direttiva. Issa Roma wieħed, xi oħra li semma Gerhardt. Irridu qogħdu attenti għaliex Roma wieħed, Ruma wieħed ħajkompli jkun fis-seħħ u ħajkompli jiġi implementat. Għandna bżonn din biex ikonna l-liġi privata u internazzjonali għaliex apparti l-liġi tal-beħ rridu niksbu dan ir-riżultat u nistgħu niksbuh biss jekk Roma Ruma wieħed jistabilixxi x'inhija liġi applikabbli permezz tal-artiklu 4 tal-drittijiet tal-bej tal-bejjih jew inkella l-għażla possibbli li jista' jkollu f'każ ta' bejħ. Tista' tagħżel reġim ieħor jew eh, le grazzi għal Ruma wieħed u għalhekk Ruma wieħed ħajqa jiġi implementat Għaldaqstant ma nasibx ta' jkun hemm riperkussjonijiet fuq Ruma wieħed għaliex inkella ma jkunx hemm għalfejn qogħdu nagħmlu evalwazzjoni tal-impatt. Issa, liema konsumatur biex ikun jista' jqabbel il-livell nazzjonali ma' livell Ewropew bħala paraguni. Hawnhekk nagħti raġun lill kollega naqbel magħha. Laqqas dawk l-esperti tal-qasam ma jkunu jistaw jagħmlu dan il-paragun bejn il-livell nazzjonali u livell Ewropew anke jekk ikunu speċjalizzati saħansitra. Jew ikunu għamlu studji sħaħ fil-taħriġ tagħhom fuq il-liġi tal-komparattiva. Jiena ħdimt ah, għal-15 sena f'dan il-qasam u xorta waħda nsibha diffiċli biex insib jew impossibbli biex insib tweġiba għamilt stħarriġ bejn il-ġenituri tiegħi u rabat u min jafu u min jafni u diġà kienet diffiċli biex jaraw eh, per eżempju fil-kosta fi Spanja min jixtri eh, flok hemmhekk eh, min ħaj jixtrih, kif il paragun? Dak li kun jista' flok flok jista' jixtri basket U allura l-ebda konsumatur ma jista jsib eżattament paragun bejn il-liġi nazzjonali u l-liġi Ewropea u l-qasi meħtieġa l-konsumatur wara kollox għaliex il-konsumatur m'għandux jitlef hawn. Jiena kwotajt dan l-eżempju sempliċement fuq l-approċ li ħadna, dak li jen fuq livell Ewropew aħna ħadnih minn ximkien ieħor, u għalhekk il-ħarsin tal-konsumatur hija ekwivalenti f'ħafna każi jew iktar ola minn livell nazzjonali, u għalhekk fir rigward l-armonizzazzjoni minima jew inkella l-armonizzazzjoni standard nistgħu ngħidu wiċna minn qoddim li l-proposta dan l-istudju mal-maġġor parti tal-konsumaturi mhix kwistjoni ħatpoġġi sistema aktar all-ar għax jew hija l-istess livell tal-livell nazzjonali jew nkella hija titib fuq livell nazzjonali. Għalhekk il-konsumatur laqas hemm fejqot jagħmel paragun, kull ma jrid jagħmel huwa li jkun jaf jekk hemm xi ħaġa ġdida fuq is-suq. U hemmhekk in-noti ta' tarif standardizzati li eh, qed nitolbu aħna għandhom ruwol importanti x'jaqdu. Ħafna esperti jikkritikawna fuq dawn għaliex din l-informazzjoni standardizzata tiġi jarawha bħala xi avviż bħala twissija. Pereżempju l-fuljett ta' tarif ta' mm, medicina per eżempju, Daw kienu l-paraguni li kien hemm fil-konferenzi li aħna attendejna. Għalhekk qegħdin nwissu l konsumaturi bħala aspett negattiv. Dawn l-informazzjonijiet standardizzati ma jistawx jiġi interpretati bħala xi ħaġa negattiva, għala wara kollox għandhom jisu bħala negattivi. Aħna importanti li l-konsumaturi jkun jaf li għandhom dan il-possibilitajiet, jista' jagħmel dawn l-għażliet u mbagħad ħalli fidejn il-liġi nazzjonali biex, biex taħdem kif suppost. Meta l-Ġermanja kienet maqsuma fit tnejn fejn inti tabbonduna l-parti ta' Berlin, l-parti Amerikana, u ħatidħol parti oħra, kellhom bżonn ikun jafu mhix twissija, iżda fil-paragun li qed nagħmlu hawn m'hemmx għalfejn daqshekk li nkunu drammatiċi, l-konsumatur ikun jaf x'għażlet jagħmel. Għalhekk rridu naraw kemm jista' jkun li mill-punt di vista tal-ekonomija u tal-lemil tal-konsumaturi dak kollu li, li rridu tassu fil-proposta ux xqiegħed jew le. Għaliex aħna wara kollox dak li rridu huwa li l-konsumaturi kun marraf ikun jaf x'għażliet hemm xi possibilitajiet hemm u dawn rridu jkunu possibbli. Permess ta' dan l-istudju aħna rridu nkunu ċerti li din l-għażla tal-liġi komuni Ewropea dwar il-bejħ tista' tiġi eh, mill-qwa kif inu xieraq. B'dan l-istudju aħna rajna konsultazzjoni wkoll li seħħet mal assoċjazzjoni Ewropea tal-Imprizi u tal-Konsumaturi biex bekna naraw kif nistgħu ntejbu il-formulazzjoni tat-test. U hawn ndur għall-Onorevoli Majer li qed eh, titlob il-ħarsin tal-konsumaturi Ewropej u tida fuq livell iktar oli jew indaqs jew inqas fuq il-liġi tal-beħ. U tistaqsi. Allora biex uwiġiba xifti żmien ilu eh, tkellimna miegħek, President Lene, Goz u lilek stess, Sur Harber, eh, ma l-Konsil dokumenta 80 paġna li kien jagħmel paragun bejn il-livell ta' ħarsin tal-konsumaturi fil-armonizzazzjoni sħiħa, jiġifieri d-direttiva tal-dritti tal-konsumaturi u l-armonizzazzjoni parzjali, jiġifieri d-direttiva fuq il klawzoli tal-kontratti li jkunu eh, abbużivi jew inkella direttiva l-oħra jiġifieri tal-kummerċ elettroniku fuq l-internet. Tistgħu taraw li l-ewwel 40 paġna li jitkellmu fuq id-direttiva tad dritti tal-konsumaturi tajt li l-livell tal-ħarsin tal-konsumaturi meta mqabbel mal CRD hija prattikament l-istess. Hemm ċertu differenzi żgħar, ovvjament, li ġejjin minħabba eh, livelli differenti għax wieħed regolament, eh, imma u li l-oħra direttiva, dan hemm ċertu għażliet tal-istati membri li ma ġewx sfruttati dan il-każ. Il-bqija il-livell ta' protezzjoni tal-konsumaturi hija xorta waħda l-istess. Imbagħad fid-direttiva ta' armonizzazzjoni minima għal prodotti tal-konsumu fuq il-klawżoli eh, abbużivi ta' kuntratt aħna nħossu li l-protezzjoni tal-konsumatur hija ola b'din il-proposta. Għalhekk din il-proposta jew għandha l-istess livell tal-konsumaturi, ta' ħarsin tal-konsumaturi, jew saħan sitra xi drabi hija ola bħala protezzjoni tal-konsumatur meta mqabla mal-istrumenti l-oħra. Il-konsumatur għandu tassa għażla kienet jgħid l-Onorevoli Majer għandek tliet sitwazzjonijiet. L-ewwel sitwazzjoni li tajt ċertu imprizi per eżempju jażlu l-liġi tal-bejħ, l-liġi komuni Ewropea dwar il-bejħ l-oħra tażel il-liġi internazzjonali u l-oħrajn tażel iż-żewġ possibilitajiet. U hawnhekk għandek libertà. Bat il-konsumatur ħieles li jażel jew le jaċċetta jew le l-offerta. Imbagħad eh, irridu naraw f'dan il-każ meta mqabbel ma l-istħarriġ tal-Eurobarometru li aħna għamilna hemm indiċi ċara ċari eh, ta' lima li ma eh, strumenti jintoġbu mill-konsumaturi. B2C huma 71% u B2B 37%. Irridu nagħmlu distinzjoni bejn il-figuri ta' bejn B2B u B2C. 38% jixtiequ li jkun hemm għodda li ma tkunx obbligatorja jekk din tkun disponibbli. Aħna ma ridniex illi ninkorporaw dawn il-figuri fil-valutazzjoni tempat għal-kem, minkejja li huma verament pozittivi, aħna provajna naħdmu biss b'stimi li ikunu minimi. Din hija tema li ssiba fil-valutazzjoni tempat kollu kemmu. hu fejn ikun hemm fejn ikunu qed nassumu e, u kunu qed nibru kollox fuq mhux fuq bażi soda biex ngħidu hekk dejjem dejjem provajna nżommu figuri minn minimi. Dejjem edna per eżempju 25% biss ta' negozji se jużaw dan it-tul, se jużaw dan il-lodda. Provajna kunu konservativi ħafna fatti aħna għadna ma nafux xħatkun il-forma aħarija ta' din il- ta' din l-odda. Issa konna konna fil-fatt konservativi ħafna fil-figuri li bijom bihom 25% diġa weġibt il-mistoqsija tal-president, weġibt il-mistoqsija dwar il-kampjun zaħir u issa weġibt il-mistoqsija u koll dwar il-modalitaj differenti illi erba minn kol 30 jirrispondu għal CRD il-konsumatur huwa imħasseb dwar il-liġi kontratwali, xaktarx le, naqbel miegħek li xaktarx le mhumiex imħasba dwar dan kif qed fl-introduzzjoni tiegħi 65% tal-konsumaturi trasconfinali għalihom il-prezz huwa dak li determina kif prodotti jew le. Issa, dan huwa eżattament dak li qed nimmiraw għalih, aħna tisperaw illi Anzi, aħna konfidenti li jekk ikun hemm iktar għazda u iktar kompetizzjoni, il-prezzijiet se jitbaxxew U s-servizz li semmejt jiena fl-introduzzjoni tiegħi fejn kellna dan il-grupp ta' mit konsumatur u rajna li jekk il-konsumatur mill-inizjattiva tagħhom imorru barra mit jħorġu barra jippruvaw jixtru minn mezzi minn pajjiżi oħrajn, rajna illi ħafna drabi jiksbu prodotti baxra fil-mija irħas mill-inqas. Ġifieri rajna li l-prezz huwa wieħed mill-fatturi li tbieħi determinaw jekk ixtiex prodotti jew le jew servizz din hija kwistjoni li ħadd l konsumatur li jazza din il-liġi allura. Apparti minn hekk jiena semmejt eh, fl-introduzzjoni tiegħi permezz tal- eh, tal-Eurobarometer illi 44% tal-konsumaturi għalu illi huma imħasba dwar l-inċertenza, l-inċertezza li marbutin ma' drittijiet tal-liġi kontrattwali. Issa, dawn l ostak li semmejt huma da l-ikbar xkiel għal kumpaniji. Kif diġaħet? Jiddependi fuq jekk inti tarret xlejn il-transazzjoni B2B jew B2C. Unti ħattara f'dawk l-Eurobarometers li huma aċċessibbli bħalis li tista' taċċesshom fuq paġna 23 għal B2C u 21 fuq il-paġna 21 fuq il-B2B fuq il-paġna tagħna tista' ssib l-ostakli differenti. Issa kif diġà semmejt il-liġi il-problemi marbuta mal-B2C huma mar huma qegħdin wieħed tlieta sitta u seba dawn huma il-problemi illi dawn qegħdin il-problemi ftik l-ordni qegħdin u fuq il-B2B qegħdin eh, dan il-problema marbuta mal-liġi kontrattwali fil-fatt qegħdin fil-pożizzjoni tlieta sitta seba' u tminja. Ġifir dawn huma importanti ħafna dawn l-ostakli indirizzawhom, dawn it-tub ta' eh, ostakli marbuta jew pereżempju mal-lingwa jew mal-kultura, jew problemi loġistiċi, jew inkella problema dwar biex ikollok inti servizz wara l-beħ li jkun tajjeb. Dawn iżda li semmejt għalkemm importanti mhumiex importanti daqs liġi kontrattwali, dan ma jfissirx li m'hemmx ostakli oħrajn. Dan ma jfissirx illi minke ma jfessiex li eh, direzzjoni għax ostakli li indurajna hemm xi ostakli, so skoprejna xi ostakli oħrajn, ma jfissirx li ma nindirizzawx l-ewwel tip ta' ostakli li skoprejna. Aħna ma rridux illi pereżempju niminaw differenzi differenzi fil-kultura u fil-lingwi tagħna x'wara kollox għandhom appunti illi fil-fatt iwasluna fil-fatt isaħħuna naħseb aħna jarrikuna u għalhekk irridu sempliċement namlu nindirizzaw il-problemi oħrajn sabiex intejbu u naqsu l-xkil għal kumpanijiet eh, kumpaniji sabiex ibijaw l-pajizi oħrajn. Iċfri aħna assumejna illi 25 fil-100 ta' negozji biss ħajużaw din il-għodda u bbażajna fuq dawk ir-riżultat fuq dawk il-kalkoli. Issa niġi għal punt ta'kom dwar eh, l-Impact Assessment Board tal-Kommissjoni. Iva, għal dak li minnkom li ma jafux il-proċedura għal kull valutazzjoni ta' impatt li seħ, eh, dan kollu irrit jaddi għal bord ta' fuq valutazzjoni tal-impatt u mill-esperjenza tiegħi ngħidilkom li tħossok isek qiegħed taħt l-inkwiżizzjoni. U verament jitlu fid-dettal ħarsu lejn l-valutazzjoni verament fid-dettal u bir U fil-fatt il-valutazzjoni tal ta' approvata u kien hemm biss kummenti ta' kjarifika u għalhekk fil-fatt eh, aħna għaddejna biex jendjok minn dan it-test għadda mill-bord dan il-valutazzjoni. Aħna ovvja aħna semmejna l-space ta' implementazzjoni u ma' estimati għal għażla numru erba' illi hija mhijiex għodda obbligatorja u din tlaħħa il 1008 tlaħħa il-1.89 biljun euro. U din huwa ħafna irħas minn dak illi kieku nof u li għad 217 biljun euro. Ġifiri, inti tkun qed eh, timponi l-spejjeż fuq dawk il-kumpaniji li rridu biss ibijaw li fuq livell nazzjonali. Aħna diskutejna fid-dettal l-għazla ma nagħmlu xejn bażikament u wasalna f'konklużjoni illi kieku għan nispiċa b'sitwazzjoni fejn l-istat li jibqaw jeżistu u għan komplu iċeklu il-kummerċ transkonfinali. Għan konsultajna liġi eżist eżistenti u fil-fatt tkellim dwar dan diġà u u tkellimna mal-assoċjazzjoni tal-konsumatur ukoll u dan importanti Fil-komunikazzjoni li ħarġet mal-proposta tal-Komissjoni edna li l-Komissjoni ħad kompli tusseġġerixxi armonizzazzjoni u inizjattivi ta' armonizzazzjoni fejn ikun meħtieġ u kemm fejn ikun ekku. Iġifieri, din it-tip ta' għoda ma tfissirx li kollox ħajseħ b'mod li mhuwiex obbligatorju sa jseħ skont il-ħtiġijiet u l-problemi identifikati. U b'emmek b'dik li konkludi nieqaf, grazzi. Thank you very much indeed for dealing with all Grazzi ħafna, jiet il-President tal-indirizzaj dawk il-punti kollha b'mod komprensiv. Naħseb lej, ħajkonna mistoqsijiet t aħna smajna lilek eh, b'attenzjoni kbira. ir deservi tijaj jibqaw ma nafx hekk x'jaħsbu il-membri l-oħrajn, iżda naħseb billi bħalissa biżna l-ħin li ingħat kien allokat lilna dan il-punt, nixtieq nirringrazzjak tal-li ġejt għal dan l-eżerċizzju naħseb li kien eżerċizzju validu ħafna u għalhekk li aħna nħobbu nisiddu komaw għalix hawnhekk ikolkom ċess prezentaw ukoll il-valutazzjoni ta' impatt li għaliex wara kollox kien ħafna xogħol involut fi dan valutazzjoni ta' impatt minkejja li ħna konna kritiċi tiegħu. U aħna fil-fatt nilqgħu din in-natura komprensiva anke jekk eh, forsi nħarsu lejn l-informazzjoni li prezentata minn perspettiva differenti u forsi mhux neċessarjament nħossuna nħossu li pereżempju l-każ ġi trattat bla ħjar mod, però mbagħad dan nistgħu neżaminaw fil-ġejjieni. Jien sempliċement nixtieq nistaqsi is-Sinjura Gebhardt u Sur Mejer du xi xi punti bħala relaturi tagħna. Le ma jdirx li dan huwa Is-Sinjura Gebhardt għamlet proposta speċifika ma nafx hekk il-relatur jaqbilx ma dan forsi tistgħu titkellmu wara l-laqa fuq il-bilaterali Sra Gebhardt, Iva, li xieqsa il-repeti s ti għaj li huwa. U għad mistoqsi oħra li ġitni f'moħħi waqt il-komment tal-Komissjoni, ġifiri nix nistaqsi għadik. L-għolet, il-sugġeriment tijaj kien il-li nistaqsu l-unit tana tal-valutazzjoni ta' impatt sabiex jaraw dan il-rapport sabiex jiferikaw jekk kienx fil-fatt eżatt u sabiex naraw nistawx nidentifikaw xi vojt jew xi lakuna. Jkoll analiżi iktar dettaljata billi id-deċiżjoni tagħna ħajkollhom impatt qawwi irrid nkun ċerta illi fil-fatt inkunu mexxi fuq bażi soda. dak is-suġġeriment tiegħi. Issa il-kumment eh, mistoqsija tiegħi għas servizzi legali. Jina smajt sew fid-dettal lill-Kummissjoni Ewropea u smajt kif eh, huma wieġbu il kummenti li għadejt fuq it-Trattat ta' Ruma. Fuq Ruma wieħed, skużawni. Jiena pjuttost imħazba dwar dan. Jiena naħseb li għanna nsaqsu il-servizzi legali dwar din l analizi mhux ma li mill-ewwel għax għandhom bżonn il-ħin tagħhom, imma nixtieqhom li jħarsu lejn l-interazzjoni li hemm bejn dak li dawk il-rogamenti li mhumiex obbligatorji u r-reġim marbut magħhom u marbut ma' Ruma wieħed u rridu nżommu wkoll f'moħħna mbagħad e, dak li qalet il kummissjoni li mhux ħajkun hemm il-perkussjonijiet fuq il-konsumaturi jien ta' dan bil-bil Ruma wieħed fil-fatt huwa msejjes fuq leġislat fuq leġislazzjoni eżistenti fuq id-drittijiet tal-konsumatur. Jekk il-konsumaturi jiddeċidu illi jazlu li jimxu ma' reġim Ewropew li mhuwiex obbligatorju, mela niddubita illi jekk jiltaqgħu ma' problema aktar tard xaktarx jistaw jgħidu li li ma rridux ikomplu, ma rridux rridu jgħidu li huma l-firma tagħhom diex eh, valida u jridu jimxu skont eh, ma wieħed. Smajt us opinjoni differenti, naħseb is-sitwazzjoni għandna bżonn iċċarawha. Il-President x'jaħseb is-Sur Majer? Inti taħseb ma taqbel ma l-suġġeriment ta' Sr. Gebhardt dwar li nabatu dan kollu eh, l-unit tal-valutazzjoni ta' impad biex kun għattini opinjoni. Mikrofon l kelim jek Grazie ħafna, Sir Aħna ah, nissan kelmu dwar kontenut, ma naħsibx li għanna nibdew mill-bidu net nerġa' ħoġu valutazzjoni ta' impatt oħra. Aħna ħan saqsu għal tini opinjoni fuq il-valutazzjoni ta' impatt u daqshekk. Naħseb għandna bżonn diskutu l-kamp ta' applikazzjoni. Irrid jaqa' taħt il-kompetenza tagħna biss u mhux ikun valutazzjoni ta' impatt sħiħa, sħiħ. Għandna bżonn naħdmu fil-limiti tal-kap ta' applikazzjoni tagħna. Sa m'hemmx fejn deċiżjoni issa, nista' nagħmlu hekk għada jew wara li jkollna l-opinjoni, wara li jkollna ċans li nitkellmu bejnietna. Ma naħsibx li għandna bżonn studju ġdid. noqgħod kulu ċari x'talba nagħmlu lill unit Signor Gephardt, Iva, grazzi, dak eh, aħna mhux mux ħanamlu dak, anzi dan huwa xogħol l-Kummissjoni mhux xogħolna, naħseb sempliċement illi nabżon kjarifika xa mux kustjoniet li għandhom l-vewx. Nana bot partikolari imħazbin dwar id-drittijiet tal-konsumatur, ovvjament. Jwieġab Issa jekk għandna mistoqsijiet partikolari, irridu irridu dan mistoqsijiet infaslu mod ċar u ma nistgħux sempliċement noħorġu bihom issa rridu nitkellmu u taw mod bilaterali il-President issa. Naħseb illi għajimna diversi punti u forsi jkun utli li kieku il relaturi kun jistaw jiltaqgħu il-ġimgħa d u forsi jiddiskutu flimkien ma' sur tista il dat ta' skadenza u xi jista' jsir fuq mod effettiv, fuq livell effettiv u fuq il-proposta ta' senjura Gebhardt dwar ċerta punti legali li jridu jiġu indirizzati, forsi din tkun tista' din taħdmu muktar fuqha u tindirizzaw lil shadow rapportez forsi mbagħad ikun nistgħu nagħmlu xi progress u mbagħad tkun tista' tiġi approvata mill-koordinaturi. Issa rigward il-valutazzjoni ta' impatt, Aħna maħniex l-kanjes li għana interessati fih u kien hemm diversi analizzija oħra li qed li qed issir minn ehm, entitajiet oħrajn u aħna nistgħu nieħdu dawn konsiderazzjoni ġifier jkun hemm diversi opinjonijiet dwar dan kollu. U l-punt finali li nixtieq nagħmel huwa li nfakkarkom illi fil-fatt aħna eżamnajna dan kollu f'dettall kbir l-effett tal-armonizzazzjoni tal-liġi tal-konsumatur. tal liġi tal konsumatur u id-direttiva fuq il-dritti tal-konsumatur. Kien hemm diversi bidliet li għamilna li għamlu anka fuq tal-batana u rejna ximpat jista' jkun hemm li ma ximpat jista' jkun hemm jekk ikollok armonizzazzjoni f'ċerta setturi mhux armonizzazzjoni totali. Min kejja dak li mressa qoddimna naħseb rridu li kunem korrelazzjoni bejn eh, jekk namlu armonizzazzjoni ta' tal namlu armonizzazzjoni għal dawk id-laqsma li huma importanti għal konsumaturi tagħna. Il-kwistjoni ta' ewlenin għal konsumaturi irridu nħidhom konsiderazzjoni. U jekk namlu jekk insolvu il-disgwiti pal saddejt u naraw xem disponibli fuq fuq l-internet nasab dak jista' jgħina jgħina wkoll naraw xi son niksbu permezz jiridu naraw wkoll x'irna xi per pereżempju fil-direttiva ta' dritt tal-konsumatur naraw fuq iċ qatt jiridu naħdmu. Jina ma rajt xejn hawnhekk kajja li jina nitkellmu dwar eh, studju ta' analiżi ma rajt xejn dwar dan, jekk għandkom xi materjal addizzjonali aħna nkunu ferħani li kikku taqsmuh maħna għaliex l-unit tana fuq l-valutazzjoni ta' impatt kun jkun diskuti jiddiskuti kom ċerta kwistjonijiet li tqajjem. Żgur jista' naf li dan huwa l-eżerċizzju utli meta tikkonsidra l-materjal kollha li għandna Għanna bżon bżonn nitkellmu flimkien sabiex inkun nistgħu noħorġu U konklużjoni naraw nivalidawx il-konklużjonijiet tal-Komissjoni. Grazzi ħafna li l-Komissjoni tim, tim skużani li ma kellekx udjenza kbira, iżda ma nafux min kienet jismana fuq l-internet. Għalhekk grazzi ħafna li l-udjenza tagħna fuq l-internet u nix nfakkarkom li jekk tridu jekk tridu ehm, dejjem tkun tafu x'qed jiġri f'dan il-kumitat, mela tridu mela tistgħu tissieħbu mal-grupp ta' ma' newsletter tagħna, tirċifu newsletter tagħna permezz tal-internet. Tixtieq nirringrazzjakom tax-xogħol. Issa rigward il iskeda biex ngħidilkom fejn kif qegħdin. Forsi konna konferma, ħanaqra dan kollu fis-semi relaturi. ħajkun hemm workshop fil-Kumitat fuq l-affarijiet legali fit-28 19 Ġunju. Aħna fit-18 Settembru qed nippjanaw qed nippjanaw smieħ U il-Legal Affairs Committee u kolla irrit illi jiltaqa mal eh, ħajt jamla attività mal parlamenti nazzjonali fi 27 ta' novembru u Ġifiri l-analizi li ħankun qed nagħmlu issa ħa twassal għal revizjoni komprensiva tal-proposta u mbagħad għandna diversi dati suwed biex ngħidu l għal-2013 għaliex għadna ma pjanajniex l-iskeda tagħna l-2013 isperaw li nerna xi nagħmlu dan mill-iktar fis possibbli. Grazzi ħafna tal bqajtu għal ħamis u nafsinar fit-tart, għaw xie punt punti finali ma tkun kulħadd le nalqu din il-laqa. Meta jil-laqa li jmiss? Iva għanna laqa ta' nofs ġurnata ġimanti iħla unbat l-aħħar seri ta' laqat sħaħ u ma fid-19 ta' l għet miex sejr zbal. Le, anzi, jgħid il-President fil-21 ta' ġunju. Grazzi ħafna u nixilkom l-irtaj.